Okay, good morning everybody. We start with the Lodwa tajba lil kulħadd nibdow bl-opinjoni fuq il-limi tal-emissjonijiet tal-combustion engines għaw għal-makkinarju mobli ġifieri għal fuq il toroq Il-rapporter Posper qed nikkonsidraw l-emendi M 35 l-emenda nixtieq li l-kulħad li fid-disa u nofs għanna il-wasla tal-Komissarju Ettinger li se jenaqat il jek joġbek rapport għanna dilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Jiena ixte nitkellem fil qosur Ħafna? Il-rapport tijaj fuq din l-opinjoni Jena kif kontak najt għanna 36 l-emendi l-iktar mill-kollegi ta' dan il-komitat u jena nishtiq nir-ringassim l qalbi lil kulħadd ta' l-attività tal sforz intensivi tagħkom. Lan tagħna huwa illi insibu ekwilibrju B li naqsu l-emissjonijiet minn banda waħda u l-interessi ta' l-industrija minn banda l-oħra. Għax ovvjament aħna għanna bżon nħarsu l-ambjent kif ukoll il-kompetitività tal-industriji tagħna u għalhekk eh, dan huwa ekwilibrju pjuttost delikat. L-emendi qed jiġu konsultati mal-esperti kif ukoll mill-part l-assoċjazzjonijiet tal-partit interessati fuq livell Ewropew. U jiena naħseb illi nkunu nistgħu naslu għal kompromess ma' kull shadow rapporteur. Nixtieq inżidek tippermettili illi naħseb li ħafna mill-elementi huma utli ħafna huma pożittivi ħafna dik hemm kelli eh, skambju ma' Sinjura Gratini u binna illi nixtiequ naslu għal kompromess fuqhom xuħut mill-lament li ċevejt huma simili għall-emendi li kelli qabel ċfiri mandiċ problema. Pero, em emendi illi forsi se waslu għal xi eh, pizijiet amministrativi eċċessivi. U għalek se konna niddiskutu fuq dan l-aspet. dak li huwa ta' interessanti ħafna mal-emendi tal-Sur Roy fuq il-muturi tal-bastimenti u naħseb illi qed naslu veċin il-limiti li huma fis-seħħ fis-Stati Uniti ħaġa tajba din. U nixtieq ukoll nirringrazzja lis-Sinjura Rapini, e, Sinjura Steinruck u s eh, Sur Wattenschoinder għal ħafna emendi huma utli ħafna huma emendi pożittivi ħafna. Anki jekk ovvjament se jkollna nsibu bilanċ ta' bejnietom. Iġifieri l-emendi u mbagħad dawn eh, naraw ukoll l-opinjoni tal-Komitat. Nista' niqaf hawnhekk għax hemm dal-bżonn diskutu iktar sede oħra ma nasibx li hemm xi ostakoli serji. Nixtieq nirringrazzjak sur rapporter issa ix-shadow rapporter mill-SND Marija. Grazzi ħafna, President. Grazzi Anna Marija. Jiena mill-bidunet nixtieq nirringrazzja l-rapporter tal-xogħol minuzzjuż tiegħu vera fokat fuq id-dettall u naħseb illi il-mod il mod permezz tal-lema abbozza dawn l-emendi juri illi huwa konsulta l-esperti ħaġa tajba ħafna xaħna wara kollox nixtiequ ngħaddu leġislazzjoni għall-utenti għall-konsumaturi u fuq dawn il-konsumatur aħna ressaqna xi emendi u nittama li nkunu nistgħu naslu għal kompromess u fuq xi ħut mill-emendi xtaqna nenfasizzaw il-fatt illi l-idejat li għandek proposta eh, tiegħek aħna xtaqna biss eh, ntennihom imma hemm ukoll emendi oħra nixtiequ eh, ukoll eh, Nirringazza l-kollegi li permezza segretarjat res u xie emendu kif għall rapporter nabżgur li se naslu għal-kompromess biex ikun nistaw naslu għal-approċ komuni tajjeb li huwa rilevanti u importanti illi nitkelmu u nitħattu fuq xi punti fuq il-ħarsin tal-konsumaturi eh, u Per eżempju, eh, tkellimna fuq il-makkinarju għal-mini taħt l-art. Bżon naraw f'dan il-kontest kif inħarsu in-nies il qegħdin jużaw dan it-tip ta' tamir, ġifieri l-industrija tal-minieri. U għalhekk eh, jiena nittama li nasru għal negozjati u naslu għal kompromessi eh, b'risultati prattiċi tajbin. Grazzi Anna Marja titkellem għall-ICR. Jekk joġbuk. is-Sinjura Van Bostilt. Iva, se nitkellem fissem li sijar. Tafu li aħna illum għanna ġurnata intensa fil-Renju Unit u nixtieq nawgura x xoqat sbieħ l partit konservativ fl-elezzjonijiet. U l-shadow jgħid li speċiħ li mish jgħataw jina se nitkellem fismu. L-ewwel jishtiq jirringrazzja l-rapporter tax-xogħol kollu tiegħu. Imma u kien ressaq xi żewġ emendi fuq sma fejn jaħseb illi hemm bżonn nitlu iktar f'dettall. Waħda mill-emendi għandha bħala qan illi nżidu mal-perjodu suġġerit għal dawn il-muturi eh, ta' transizzjoni fuq is-suq biex nirriflettu iktar ir-realtà kif inu suġerit fil-oriġinali ma jkunx possibli illi nirrispettaw din ir-rata minħabba l-pjanar u r-risorsi li hemm bżonn mħabba xiri ta' dawn il-moturi kif ukoll ir-regoli ta' xiri pubbliku fuq is-suq mhux se jippermettu għal perjodu ta' transizzjoni tant qasir. U l-emenda l-oħra, l-emenda 48, ressa emenda li tippermetti li Eh, fuq is-suq ikun hemm dawn il-muturi tal-kategoriji NRI, NRG u NRS għal muturi eh, ta' qabel jannar tal-2011 u jillimita l iskadenzja għal dawn il-muturi ta' sostituzzjoni għal muturi illi ġew prodotti wara jannar tal-2011 ikun eh, ħela u kontra l-ekonomija ċirkolari tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-enerġija tar-risorsi. Grazzi ħafna. Issa l-grupp Alde. Merci, Madame la Présidente. Grazie ħafna, President. Issu Roxfo. Ixħadu ma jistax ikun hawnhekk u jiena se nitkellem fismu. U għandi kummenti fil-qosor ħafna. Grazie ħafna Grazzi rapporter tal-abbozz ta' opinjoni, Mżon li konna perspettiva pragmatika fuq dan il fall tekniku u int stajt issib bilanċ fejn eh, titratta kwestjonijiet ambientali u ta' kompetitività. Għal grupp għalde il-kwestjoni ta' l-enin huma il-periodu ta' tranzizzjoni, il-ħruġ tal-muturi ta' sostituzzjoni, l-esenzjoni l-intrapriżi żgħar, kif ukoll il nisguraw illi kunem rabta mal-istandards Amerikani. U ħafna minn dak huwa diġà kopert mill-opinjoni. Mill-ġdid, grazzi ħafna sur rapporter tax-xogħol tiegħek u nistenna bil-ħerqa il-negozjati miegħek u ma' shadows l-oħra u nittama il inkunu nista u naslu għal kompromess. Grazzi. Merci beaucoup. Euh, grazzi ħafna. Iva, issa niftaħ id-dibattitu għal kollegi li forsi jixtiequ jitkellmu fuq Dan il-rapport ta' ħafna, kullħat jaqbel. Mela, issa għanna il-kompromess il għal-emendi fit-22 ta' ġunju u l-vot fl-imko fit-23 ta' ġunju. Issa nistennow l-sur kummissarju Attinger u nishtiq infakar l-kollegi illi wara il-kontribut tal-Kummissarju Oettinger għanna votazzjoni fil-11 20 un-bat smih fil-11 u għalek eh, break sakemm jasal il-Kummissarju. grazie. So, guten Morgen to Commissioner Günther Oettinger, Commissioner for the Digital. Mela, l-adwa tajba li l-Komissarju Oettinger, da responsabli għas soċieta u għas suq digitali, grazzi ħafna eh, li ġejt l-lum u l-Komissjoni sa' tibidu għal din strateġija aħna ċitati ħafna, dan huwa moment storiku nixtiequ nirringrazzjaw il-progress fil-pjan eh, ta' ħidma tal-Komissjoni bil-proposta leġislattiva ukoll u forsi skambju ta' veduti fuq il-prioritajiet għall-2015 u l-2016. Inti deġa ġej hawnhekk matul smieħ xi matajn ilu għalhekk aħna nistennew bil-ħeqqa ħafna preżentazzjoni tiegħek grazzi ħafna Kummissarju Oettinger. Verehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. President, Signori, nirringrazzjakom ħafna. Grazzi tal-li t-tunu l-opportunità illi nitkellem ma'kom fiħdan dan il-Kumitat li għandu responsabilta kbira għal l-izvilup digitali. Nħu għosni għanna ċans li namlu din il-diskussjoni. U għetniħu għost li l-lum għandu l-opportunità li t-kellem ma'kom, mal-membri, mal-rapporters, mal-shadow rapporters, u li konna diskussjoni ktar dettaljata bilan illi aħna l-istrateġija digitali Ewropea tagħna nkunu nistgħu nimplementawha fil-leġiżlazzjoni, nitrasformawha fi proġetti, nitrasformawhom ukoll fanijiet ċari tisħiħ tal-infrastruttura u ħalli bekk kemm ċittadini tagħna kif ukoll l-utenti tas servizzi online u tal- uh, un tisih tal-komunikazzjoni għal-ċittadini tagħna Ewropej iżda anke sabiex insaħħu il-kompetittività tal-ekonomija tagħna noħol opportunitajiet ġodda tax-xogħol. Naraw li nevitaw ukoll id-dipendenza fuq eh, is-servizzi anke barra mill-Ewropa. Ħalli konna sovranità diġitali u awtorità Digitali fi snin li ġejjin fuq il-livell Ewropew. Aħna ma nsibux fil-bidu ta' dan ix-xogħol kollu l-pakkett li konkluda konkludiet il-Kommissjoni il-bira li kien immexxi mill-kollega tiegħi u jiena x'sejt nikkontribwixxi għal din l-istrateġija għandhom jaġlu dan l-iżvilupp li qed nitkellem dwaru u jpoġġu daqsxejn ta' ordni. U jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li tista' tkun ta' benefiċċju għal dawk li jaħdmu f'dan is-settur mela ħantikom eżempju fuq il-livell parallel tal-ħidma fuq dan il-pakket fis-sena 2015 aħna ħanadottaw tliet eh, leġiżlazzjonijiet importanti. Il-pakket TSM il-regolament tal-protezzjoni tal-informazzjoni, tal-data protection. U jiena qed nosserva b'interess fejn qed isir il-progress fid-direttiva NIS irridu naraw li d-diretturat ġenerali tiegħi ħajkollu kollu proposti konkreti ħalli bekk aħna naħorġu b'kompromess bejn parlament u l-Kunsill. Ħalli jkun hemm ukoll kompromess anke f'dan il-Parlament Ewropew stess minħabba li nafu biċ-ċar illi sissa hemm ċertu kwistjonijiet li ftemniex dwarhom qas intom għadhom pendenti anke għalikom. Issa, dwar x'għandna nkopru bid-din direttiva speċan, dan huwa l-iktar punt li għadu mhux konkluż. Issa dwar il-kunċett ta' ċiber sigurtà u sigurtà tal-informazzjoni. Jiena naħseb illi f'dan l ftit snin din natat ħafna u ħafna eh, importanza. Jekk iċ-ċittadini ma jkollhomx fiduċja fil ħazna tal-informazzjoni u bil-mod ta' kif qed tintuża din l-informazzjoni, żgur illi l-interessi tagħhom tal-proprjetà tagħhom mumiex ħajkunu imħarsa tajjeb minħabba li jekk inkollu ħajinkwetaw li ħajkun hemm spjunaġġ illi ħajsir anka fil-qasam fil diġitali u dan ħajiżdied aħna qegħdin naraw illi mill-industrija ħajkonna nitilfu il-fiduċa anka fil-cloud aħna jista' jkollna problemi allura s-sigurta tal-protezzjoni tal-informazzjoni hija verament xi ħaġa importanti ħafna ċittadini għall-ekonomija kif ukoll l-infrastruttura tagħna illi per eżempju għadin eh, jistabilixxu networks ta' eh, l-enerġija, il-sorveljanza tal-titjiriet, per eżempju, dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna illi fihom huwa ta' importanza u l-inija li aħna inħarsu l-informazzjoni u id-data. Jiena issa rrid narax s'jista' jiġri u nqablu sitwazzjoni qabel ir-riforma wara r-riforma. Jiena naħseb li s-sem bżonn li implementaw ċertu dispożizzjonijiet minħabba li rivoluzzjoni teknoloġika hija importanti iżda hemm ħafna kriminali li huma kreattivi ħafna kemm dawk li huma kriminali mill-perspettiva ekonomika kif ukoll nies illi edin jipruvaw jitelfu l-infrastrutturi tagħna. U allura permezz ta' din id-direttiva ta' t-nit taħna maħniex edin naraw illi ħantemmu dan ix-xogħol, iżda qegħdin noħolqu standard Ewropew għas-sigurtà tad-data. Issa t-tieni punt fuq eh, il-pakket liħor ta' leġizlazzjoni, il-neutralità ta' networks, net neutrality, din hija xi ħaġa importanti, ħafna importanti li konna kompromess bejnetna naħsbu li il-Konsil għandu jieħu azzjoni fuq il-kwistjoni ta' roaming speċjalment aħna flimkien mal-Kunsil ħanaraw li ħanaħmu magħhom u nippruvaw illi nipponu daqsxejn ta' pressjoni minħabba li aħna din nitkellmu fuq armonizzazzjoni tal-frekwenzi fl-interess ta' l-utenti u ħallibek aħna noħol u verament suq waħdini fl-Unjoni Ewropea. Anka fil-pakket ta' TSM aħna għeddin nistennew li fil-ġimat li ġejjin jew fil-xur li ġejjin aħna nixtiequ li nilħu ftehim. U t-tielet ħaġa, il-regolament ta' data protection jien għandi interess kbir li dan ir-regolament ikun adottat u naħseb illi wara sentejn ta' diskussjoni u ta' dewmien issa għandna l-opportunità u għat kem kellna diskussjoni kostruttiva u nittamaw li din is-sena aħna nixtina niftemu mal-Parlament. Dawn huma tliet proġetti differenti iżda li huma importanti ħafna u li jistgħu wasluna għal dan il-pakket tal-istrateġija ewlenija tas-suq intern huma affarijiet importanti ħafna s-settur digitali. Mela x'ngħidu Eh, illi għanna ġdid għal din is-sena u s-sena id-dieħla, x'għandna ġdid fuq l-aġenda bħala punti. Aħna qegħdin nippruvaw noħolqu issu intern diġitali ħalli bekk ikollna unjoni diġitali li taħdem tajjeb. X'għandna ġdid ħalli naraw li dawn il-punti ħajkunu deċiżivi fil-fatt għall-ekonomija diġitali. L-ewwel nett aħna qegħdin nippruvaw nimmodernizzaw kemm jista' jkun id-drittijiet ta' l-utenti ħalli jkollna drittijiet tal-utenti li jkunu standard. Apparti minn hekk il-miżuri leġislativi tagħna għandhom id-data tas-sena 2001, dakinhar konna stabilixxejnihom, dakinhar kellna ħafna kwistjonijiet legali diffiċli u kwistjonijiet tekniċi li kienu għadhom qed jiżviluppaw illi illum il-ġurnata m'għadhomx magħna dawn il-problemi. Aħna għamilna ħafna studji, ħafna rapporti, ħafna valwazzjonijiet u dimna fuq l-iskrivaniji f'dan l-aħħar. Aħna għamilna ħafna diskussjonijiet bilaterali u ma' ħafna gruppi interessati u fil-fat kellna ehm, il-possibilità li nikkonkludu daw id-diskussjonijiet bilan illi fil-ħarifa da din is-sena aħna wara erba' snin ħanaħorġu bi proposta leġislattiva għal copyright digitali. Mela x'inhu l-bilanċ li aħna qed nippruvaw nilħu? Minnaħa Jena nista' ngħidilkom illi bla dubju ta' xejn l-ewwel pilastru ta' interess għalina l-ewwel punt ewlieni huwa illi aħna nissodisfaw iċ-ċittadini lill-utenti illi qegħdin jgħixu f'soċjetà ta' informazzjoni fejn hemm din it-talba għal l-informazzjoni għal iktar taħriġ u jixtiequ illi l-fatti l-informazzjoni u t-tarif illi dan ikun imħares mill-ispjunaċ u illi naturalment dan ikun mażun ukoll mingħajr ħlas sakemm dan ikun leġitmu apparti minn hekk iżda huma mhumiex ħa eh, jemnuna meta aħna ngħidu li ma stajniex nimmaġinaw kemm kien hemm nies illi fil-fatt għandhom ħafna proprjetà intellettwali u għandhom biża kbir u għan biża eżistenzjali kważi kważi illi din il-ħagġa tista' tkun medda. Jena naħseb illi fil-fatt dawn u affarijiet li jistaw ikunu ta' teddida kif jista' jkollna suq illi jista' jipproteġi l-perspettivi ekonomiċi il-professjonijiet għal per eżempju kittib għal ġurnalist għal direttur tal-films għal dawk illi fil fatu huma mużiċisti u jikdbu il-mużika ċertu setturi tal-industrija kreattiva dawn huma affarijiet li huma importanti ħafna jien semmejtilkom biss ftit mill eh, partijiet tal-industrija kulturali tagħna, jiena naħseb li l-Ewropa tista' tibbenefika ħafna mill-wirt kulturali tagħna. L-Ewropa għandha wirt kulturali rik ħafna u aħna rridu mux niprofaw nukonservaw biss, iżda natu u nofrulom ġejjeni, rridu nofrulom perspettiva ta' karriera lil dawn nis fil-industrija kreattiva, ħalli bekk ikunu jistgħu ikunu iktar imħeġġa li jagħmlu xogħol intellettwali li E, permezz tal-protezzjoni tal-drittijiet tal-copyright aħna nkun nistgħu niprovdulhom din it-tip ta' perspettiva ekonomika għal-ġejjini tagħhom. Aperti minn hekk punt li huwa sensittiv ħafna qegħdin naraw illi għanna il-Forum Ewropew tal-Mezzi tax-Xandir tal-Istazzjonijiet tal-Radju illi qegħdin jiltaqaw il-bira jiena iltqajt mal-rappresentanti tal-stazzjonijiet tal-radju. Jiena naħseb illi aħna rridu naraw xirbola għanna bejn il-bilanċ li rridu namlu bejn l-utenti u daw li huma il-produtturi ta' din proprjetà intellettwali f'dak li xaqsam il-garanzija f'kwistjoni li għandhom xaqsmu wkoll mal-garanzija ta' zaza u anka drittijiet ta' reklamar, per eżempju, u anka il-modell tal-servizzi tal-audiovisivi, per eżempju, naf li l-Parlament Ewropew jett jagħmel ħafna pressjoni fuq dan kollu. Aħna qegħdin għaddejjim il-proċess ta' rifit. Irridu naraw il-leġizlazzjoni tas sena 2008 għandha tkun evalwata ħalli naraw fil-regolament x'għandna bżonn, x'mexa tajjeb, x'użajna tajjeb, x'mużajniex tajjeb, jekk għandix bżonn illi ikonna dispozizjoni ġodda. Dan kollu ħajkun evalwat ħalli naraw aħna illi inkunu edin f'pożizzjoni nejdu ara għandna leġiżlazzjoni u servizzi tajbin. Għalli fis-sena 2016 aħna nkunu nistgħu noħorġu mbagħad bil-proposta ta' modernizzazzjoni għal servizzi viżwali u audiovizivi. Jiena allura mbagħad tinsaqsi u naf li dinja kwistjoni u linja xinuwa il kam ta' applikazzjoni kemm għandu jkun wiesa' xandu jkopri bħala servizzi, servizzi pubbliċi, servizzi privati il-kontenut, dawk li qegħdin joffru il-kontenut, illi qegħdin diġà jikkompetu ħafna bejnitom għas servizzi tagħhom. U li diġa' għandhom ċertu obbligi li jridu jżommuhom eh, jżommu magħhom. Il-protezzjoni taż-żaża tkun valita biss tal menuri skużawni, ħad tkun valita pereżempju għall-ARD u għall-BBC biss il-limiti u restrizzjonijiet ta' reklamar ħaj applikaw biss għal settur wieħed jew nkella għandhom japplikaw għal providers kollha. Jiena naħseb li din kwistjoni tal-kamp ta' applikazzjoni hija kwistjoni importanti li rridu nevalwawha. Il-copyright. Il-kwistjoni tal-portabilità hija marbuta ħafna mas-suq intern diġitali. Il- kunċet ta' geoblocking għandu ħafna x'jaqsam ma' dan mal-portabilità tal-informazzjoni. Sabiex nagħmel pożizzjoni tiegħi ċara jiena naħseb illi bħala prinċipju rridu naraw li konna suq wieħed. U uh, li aħna fit-28 suq tagħna nazzjonali konna ċertu konformità konna ċertu armonizzazzjoni ħalli wieħed ikun jista' juża servizzi irrelevant minn fejn qed ikunu affruti u minn fejn ikun qed jgħix dik il-persuna partikolari jiena naħseb li l-prinċipji ewlinin ma jistgħux ikunu definiti jekk mhux b'mod eh, miftuħ, mux mandomx ikunu definiti b'mod esklusiv u ma nistawx noħorġu bċertu eċċezzjonijiet aħna nafu li għanna bżon ta' evalwazzjoni dettaljata, per eżempju, il-qasam tal-films Ewropej għanna ħafna varjetà fil-produzzjoni tal-films u il-Parlament Ewropew qed juhu ħafna mpen f'dan il-kuntest permezz tal-Premju Lux. Jiena fil-fatt nixtieq niltaqa' magħhom ħalli jkollni diskussjonijiet konkreti. Aħna żvilupp konna qed nitkellmu fuq l-iżvilupp tal-films Ewropej fi Franza u fl-Italja u anka fil-Ġermanja fil-lender il-ġodda u fil-lender u kol ta', tramuntana għandhom storja kbira. Iżda il-film Ewropew huwa iħin kollu kompetizzjoni ma' films ta' Hollywood, per eżempju, ma' films Amerikan. Għalek għanna bżon nappoġġaw iktar produzzjoni tal-films U l-Istati membri qegħdin jinvestu ħafna flus u anka l-Unjoni Ewropea ċertu limitazzjonijiet qegħdin qiegħda timplementa ħafna u tinvesti ħafna fil-films iżda aħna qegħdin naraw il-protezzjonijiet Ewropej m'għandhomx dan is-suq Ewropew il-films fl-Awstrija jisserħu ħafna fuq e, l-appoġġ finanzjarju minnaħa tal-Gvern Awstrijak Umbat rridu naraw illi kunem il- eh, il-fondi l ġejjien ukoll minn postijiet oħra iżda dan ma jiġrix pereżempju fil-Portugal jew fl-Estonja, mbagħad allura aħna irridu naraw illi jekk ikun hemm xi film li ikun jixtu jintroduġuh fuq livell Ewropew, jista' jkun hemm iktar problemi, jiena naħseb illi irridu naħdu bis-serjetà tħassif tagħhom ma nistgħux aħna naraw illi bnejna din l-industrija tal-produzzjoni tal-film sumbat naraw illi aħna qegħdin nitilfu <laughs> kollu il-kompetizzjoni ta' l-Amerika ta' Hollywood, pereżempju settur tal-isport ukoll aħna qegħdin naraw illi dawn ikunu appoġġjati fuq livell nazzjonali. U naħseb li bosta tipi ta' sport differenti illi hemm interess sekundarju wkoll, pereżempju basketball, il-volleyball, anka hemmhekk hemm daqsxej ta' biża. Aħna qegħdin naraw illi fil-fatt il- kiku kellna dan il-kampjonat Ewropew, kiku kellna dan il-suq Ewropew, kiku San Pauli kienu kienu jistaw jikonfensru kontra il-VSH. Jiena naħseb li fċertu setturi il-territorjali ta' hija xi ħaġa li aħna rridu nanalizzawha iktar mill-qrib dinja il-pozizjoni tiegħi. Sinjuri, jiena naħseb illi kull kontenut għandu bżonn illi ikonna su intern digitali. Iżda sabiex ikonna dan għandna bżonn ta' infrastruttura b'saħħitha. Aħna l għanna is-suq intern tal-prodotti għal beħta prodotti u eh, anka ta' magni per eżempju ta' prodotti tal-ikel u għalfejn aħna nafu illi dan huwa soq li s-sofrina ma' vantaġġi minħabba illi nafu li l-affarijiet jistgħu jaħdmu ħafna ħjar, per eżempju, anka fil-qasam tal-ferrovija għandna konnessjoni ta' aħjar jekk wieħed ikun jixtieq imur minn Bordo sa Stokkolma pereżempju u jekk ikun jixtieq imur minn Biel sa Stuttgart jew nkella minn eh, Mannheim għal Trieste jew nkella minn eh, Spanja għall olanda u wieħed ikun jixtieq eh, pereżempju trasport l ġobhom mill-Olanda għal bnadi oħra fid-dinja għalhekk aħna naraw illi suq intern Eh, joffrilna ċertu vantaġġi. U anke fil-qasam digitali din hija xi ħaġa importanti għall komunikazzjoni għall-utenti tal-affar tal-kontenut digitali għandna nofru l-om dan issu għandi l-opportunità għanna ninvestu biljuni ta' euro għalli nejnu għom, nejnu l-kumpaniji ta' telekomunikazzjoni, nejnu l-produtturi ta' kontenut Iżda jiena naħseb li anka għal eh, fuq livell reġjonali għal postijiet iż-żgħar il-lajnuna privata mhijiex biżżejjed għandna bżonn ta' regolament ehm, għaqli illi jista' jgħin il-promozzjoni fil- bini ta' toro, per eżempju, aħna għanna kompetenzi, il-kompetenzi huma ċari, nafu min huwa responsabli għal bini ta' toro, nafu min huwa responsabli għal manteniment tal-toro, eh, per eżempju, fil eh, livell reġjonali, fil-postijiet iż-żar, aħna iżda jkollna ngħidu li fil-qasam diġitali għandna kaos sieħ, konfużjoni siħa dwar min għandu kompetenza għal xiex min huwa responsabbli pereżempju għal servizz broadband tal-internet, min huwa responsabbli għal ħazna tal-informazzjoni fil-cloud. Aħna dejjem ngħidu li huma kumpaniji ta' telekomunikazzjoni li għandhom responsabilta u kompetenza iżda irridu naraw li dan ma jkunx ta' żvantaġġ ta' ċittadini intom diġà smajtu dwar il-pjan ta' Juncker u issa qegħdin nibdew permezz dan il-pjan il pjan illi ninnegozjaw b'mod konkret fuq il-qasam digitali. Aħna qegħdin insaħħu wkoll il-punti tagħna u naraw li nevalwaw dan kollu, pereżempju. Aħna qegħdin naraw illi per eżempju ħajkun hemm inqas appoġġi għal pereżempju bini ta' bypasses jew affarijiet hekk minkejja li din tkun ta' favur tas-sindku partikolari, zaħna ħana ħan ipruvaw ninvestu iktar fuq l-ekonomija digitali, affarijiet li ħajkun importanti ħafna ċittadini tagħna għadha pitada għal-ġejjini tagħhom. Jiena naf li hemm ħafna eh, investuri jiena ltqajt magħhom ħallibek nipruvaw naraw illi konna ktar ċarizza fil-kompetenzi. ċanna kompetenzi fuq il-livell Ewropew, ħalli n-naqsa kem jista' jkun il-riski, ħalli u koll naraw li niproteġu l-utenti tagħna u jkollna il-pjan ta' investiment li kien propost minnaħa ta' Sur Juncker u naraw li ninvestu l-affarijiet kif suppost. Ejja nużaw dawn it-tlet snin ħalli nagħmlu l-investimenti li hemm bżonn. Mela l-istati membri x'għandhom jagħmlu? Jagħmlu ċertu kofinanzjament jekk hemm bżonn, ir-reġuni x'jistgħu jagħmlu wkoll il-communes u il kunsilli lokali x'għandhom jagħmlu, għandna bżonn li jkollna kompetenzi ċari ħalli naraw min għandu responsabilità għal xiex għal investituri privati jkunu jafu xinu appoġġat minn Brussel, minn Parigi, minn Berlin, minn Stokkolma. U xinu huwa kompetenza minnaħa tas sintku eh, per eżempju, kompetenzi fuq livell lokali u ehm, xem bżon minn fejn għandhom bżon nħorġu l-permessi u l-approvazzjonijiet tal-investiment. Aparti minn hekk iridu nkunu neutrali fuq il livell teknoloġiku mista tellita sal-broadband aħna irridu naraw li konna u kolċertu ċertu kofinanzjament jekk eh, eh, per eżempju minn 3 eh, megabajt irridu naraw li konna veloċità ta' 20 megabajt kull sekonda. Jina naħseb illi anka f'dak li għandu xaqsam it-teknoloġija irridu naraw il-investu f'dan kollu Dawn huma kwistjonijiet li rridu niddeċidu dwarhom fil-ġimgħat li ġejjin ħajkunu deċiżivi għal suq intern ħafna u daw ħajkunu kwistjonijiet iktar importanti mir-roaming u minn minn daw l-affarijiet, minħabba daw l-affarijiet, ma nistgħux nikkorreġuhom jekk aħna ħnaraw illi fil-fatt ħadna deċiżjoni ħadna pass ħażin ħankunu ħlejna hli, ħafna ħin u snin ta', ta xogħol. L-investimenti qegħdin hemmhekk, kan dawn għandhom ikunu investimenti preċiżi. U jekk pereżempju l-veloċità tal-internet nistgħu nbidlu għada pitadu dawn huma dettalji iżda il-mod ta' kif aħna ħan investu dawn il-flus din hija xi ħaġa rridu nindiġruha issa. Aħna għamilna l-analizi u koll minna ħatana ħalli naraw xtib ħajkunem ta' xtib ta' għajnuna ħajkunem bżon għall-OTTs. Jena naħseb illi hemm li noħol u level playing field aħna rajna illi għal settur tal-radio, settur tal-telekomunikazzjoni, stabilixxejna ċertu kriterji stretti, per eżempju ta' taxxa, drittijiet tal ħaddima protezzjoni tal-minuri, limitazzjonijiet ta' reklamar, standards ta' kwalità, l-OTT, iżda edin naraw illi mandom lebda obbligu marbut maħħom. Allura għanna bżon ta' ċertu regolamenti. Għalli bekk aħna nkunu nistaw ikonna pozizjoni ċara fuq dan. Jina naħseb illi E, jekk rridu verament namlu intervent, rridu noqodu attenti u ikonna daqxejn, nkunu daqxejn stretti minħabba li l-OTTs mhumiex imdorrija li jkunu koperti minn dawn l-obligi. Edin naraw illi fil-fat il-kontenut u l-kontroll tal-kontenut hija xi ħaġa importanti ħafna ringrazzjak for your commitment to the digital. Grazie ħafna Komissarju Oettinger tal-impenn tiegħek u tal tajtna stampa tant ċara tal-sfidi li għanna u dimnu aħna nistennu bil-ħeqqa il-komitat illi nikoperaw ehm, mal-kommissjoni fuq proposti konkreti. Issa se niftaħ id-debat tal-koordinaturi u nibda fissem l-IPP Andrea Schwab. Kommissar, lieber Günter Oettinger, äh, herzlichen Dank. Grazie ħafna, äh, Signor President, Signor ähm, Oettinger, nirringrazzjak ħafna ta' din il-presentazzjoni interessanti ta' xamli tal kommissjoni sissa jina nħogost ħafna bil-proposti li jinti prezentajt issa u hemm ċertu affarijiet li ma nistgħux ninsew. Iżda xi ħaġa li ċara. Id-direttiva dwar eh, sigurtà tal-internet u ta' ċiber sigurtà palissa għad niddiskutuwa fit trilogu mal-Kunsill u ninsabu situazzjoni diffiċli. Stati membri iżda qegħdin jistennew bċertu ħerqa li jkollna regolamentazzjoni tal-pjattaforma li inti semmejt fl-ħar ta' diskors tiegħek. U jiena naħseb illi għanna bżon din l-infrastruttura kritika. Inti semmejt dan kollu, per eżempju, il-kontroll ta' tal-teknoloġiku per eżempju, aħna nafu illi sigurta nazzjonali hija importanti ħafna, iżda din hija xi ħaġa li hija kompetenza nazzjonali aħna nixtiequ li nagħmlu regolamenti ċari għall-internet. Aħna nafu kolli tant inserħu fuq eh, l-IT illi hemm bżonn li ninvestu iktar fis-sigurta tal-informazzjoni u fuq ir-reżiljenza, fuq ir-resilience tagħna. Aħna nafu wkoll permezz ta' regolamentazzjoni aħjar u l-proġett tal-Kommissjoni rridu naraw jekk fil-fatt jistax ikonna proposta aktar konkreta minħabba li fis-suq intern ma jagħmilx sens li aħna nadattaw l-affarijiet u mbagħad sentej wara noqogħdu nerġgħu noħorġu il-proposti l-ġodda, naħseb illi dak li għandu x'jaqsam il- protezzjoni tal-informazzjoni ta' data protection naħseb illi din hija xi ħaġa li l-Parlament jista' jappoġġa u allura nittama li mill-ewwel ħajkonna din il-proposta ġdida ħalli aħna nkunu nistgħu niddiskutuha u eventwalment nappoġġawha. Andreas, grazzi ħafna lil Andreas. Issa rappresentant tal-SND. Grazzi ħafna Sinjura President, Sur Kummissarju, l ewwel qed nirringrazzjak ħafna da dawn il-preżentazzjonijiet li għamiltinna dawn din prezentazzjoni tal-punti verament kienu interessanti u ta' talim għalina. Aħna naħsbu illi din hija xi ħaġa importanti ħafna mill-perspettiva tal-protezzjoni tal-konsumaturi sa dwar il-geoblocking. Nixtieq li nitkellem dwar dan il-punt issa mhux fis-settur audiovisiv. Iżda f'dak li għandu x'jaqsam il-kummerċ online u jiena nixtieq nkun naf Inti x'taħseb dwar din il-kwistjoni? Il-Kummissjoni Ewropea x'pożizzjoni għandha? Kif qiegħda tħejruha ħalli kollha iktar diskussjonijiet pereżempju fuq il-livell territorjali? Jiena naħseb illi fuq il-kummerċ eh, online aħna għanna jkonna l-prinċipju tas-suq intern illi dejjem jirrenja u nevitaw u neliminaw il-geoblocking. Inti kif vessibek eh, taħdem u kemm taħseb illi ħatoħroġ dawn il-proposti malajr. Taħseb li dal-waqt li l-na għitsi. Valen, għanna. Grazzi ħafna Evelyn issa fisem il-grupp Alder, signora Sharasova. Grazzi ħafna. Eh, President, grazzi l-Kummissarju illi għassamana il-perspettiva tiegħu fuq il-suq digitali waħdini li għapprorita ewlenija l-Komissjoni kif ukoll għal din il-Kamra. Nixtieq nefasitza biss il-fatt li meta nitkellmu fuq l-implementazzjoni tal-suq waħdin hemm bżonn illi ngħaddu mill-klim għall-azzjoni għax din l-istrateġija hija eh, puntatlu eh, tajjeb ħafna imma għandna bżonn nagħmlu iktar jiena Eh, kuntenta sodisfatta bil-kontenut ta' suq digitali imma diġa nara xi kompromessi f'dan id-dokument u nittama li nistgħu nkunu ferm iktar ambizzjuż meta niġu għall-implementazzjoni. Eh, Memx per eżempju regolatur waħdini ta' telekom eh, msemmi l l-as privacy by design bħala mira l l-as fuq miri ġodda tal-broadband il-roaming u il-net neutrality li tkellimt fuq mint il-limitajt il-dokument biss għal-pakket ta' telekom imma nafu li dan għadġa imbattal minħabba il-pozizjoni tal-Kunsill. Għalek, sur kummissarju jina nittama li taqbel miħaj illi lan tagħna huwa illi konna eh, livell indaqsa l kulħadd tal-kumpaniji nixtiequ l Google li missu jkun Ewropew u nixtiequ nibnu il-fiduċa tal-konsumaturi tagħna għalhekk nixtieq insaqsik jekk tistax tajdinna eżatt se tagħmel fix-xhur li ġejjin fil-ġimgħat li ġejjin xi tip ta' inizjattivi konkreti, xi tip ta' azzjonijiet se tressaq l-attenzjoni tal-kulleġġ fuq dan is-suq waħdin ġitali Grazzi ħafna dita. Issa eh, Robe Oxfo, natilek li kema grazzi ħafna. Sur Komissarju, permettili nifraħlek mhux biss għall-intervent tiegħek issa imma wkoll għas-suċċess tal-konferenza tal-istampa li kellek il-bieraħ. Naħseb illi dalodu fil-metda xandir tal- tal-Europa li nitkellmu fuq din konferenza stampa fuq is-suq waħdin digitali għax il-Kummissjoni ħarġet strateġija dinamika. Anki l-Figa Hall li huwa l-ewwel li l-ewwel gazzetta eh, ta' Franza anke il-Komissarju għansi u għalek dan l-artiklu jinsisti fuq suċċet tradizjonali tkellimt ukoll ma tantx fuq dal għax mhux eżatt il-qasam tiegħek imma l-fatt illi Brussel meta ngħidu Franza bħal pjaqta tad-dinja meta ngħidu eh, Brussel ngħidu l-Unjoni Ewropea tixtieq le mhux għandek mhux pajjiżek ma jasnajt fuq il-press fil-metri tax-xandim x'qed ngħid x'imkien ieħor. Mela, nkompli għaddej il-Brussels kolla leġislazzjoni aħjar fuq l-internet ġifirem id-debattitu l intrapriżi l-gbar Amerikani. diġa' tkellimt, inti mintix ovvjament il-Komissarju l-Kompetitività, imma inti il-Komissarju li għandek eh, eh, responsabli tal-ekonomija digitali. U naf il-Komissjoni Ewropea trid taħdem biex taffavorixxi l-inklużjoni ta' gruppi Ewropej u hawnhekk nixtieq nsaqsik xi ħaġa biex l-Ewropa tkun b'saħħitha Hemm bżonn li konna gruppi Ewropej li jaħdmu fuq dan is-suġġett. Li mija strateġija tiegħek li ma se tkun biex tifavorixxi l-impenn, l-involviment dawn il-gruppi Ewropej kif eh, bħal eh, Lucent Nokia u Alcatel għadhom kif kif għalu dan nafu dan il-grupp eh, ħarġ f'staqrija xem kumpaniji li qed isibu diffikultajiet u għalhekk l-iktar qed nitkellmu fuq is-salvagwardja imma hemm ħafna suġġetti li ħlaqt int pereżempju fuq il-fatt li kun hemm ir-roaming, inti għandek raġuni tajt hemm eh, blocking minn naħa tagħhom l-imblokkar għax wara l-intrapriża ta' telefonija li huma operaturi storiċi fl-istati membri differenti li jixtiequ jiddefendu l-vantaġġi tagħhom intrapriża per intrapriża fuq it-territorju tagħhom stat b'stat. U għalhekk pereżempju għandek il-possibilità illi eh, forsi tip eh, ta' ta' kompromess bejn dawn l-intraprizi kollha biex inti eh, tippermettilhom ikunu ġganti fuq livell Ewropew. Anki għal plattaformi online l-istess ħaġa. M'aħniex qed nitkellmu biss fuq il fatt li kunem kompetitività u diġildu kontra l-monopoli li jista' hemm minn naħa ta' Stati Uniti imma jekk nixtiequ l oħroġ l-Ewropa fl-avangwardja, xa tagħmel int? forsi mwix korrett mill-lat politiku ma nafu nafu l-Istati Uniti jiddefendu l-intrapriżi nazzjonali kbar tagħhom permezz eh, ta' ximdaq ximenzi li huma limitu għal dik li għal-etika. U allura int se tagħmel sukum sarf biex defendi dawn il-kumpaniji l-kbar u għandek naħseb il-konsumatur, l-intrapriża, anke l-SMEs jistgħu ehm, joħolġu imma il-ġganti wkoll u kif se tejnom dawn il-kumpaniji il kbar Grazzi ħafna, Robert, jek joġobkom kunu konċis, għax donatu il-ħin il-Komissarju biex jirrispondi. Umbat issa eh, Nikola Danti, umbat il-Kummissarju, umbat il-Dibattitu. Grazie Presidente, e grazie Signor Commissario, brevemente. Io... Grazie ħafna. Jiena kontent ħafna li aċċettajt eh, sigurtà ta' network, id-direttiva para eh, punt importanti ħafna Andreas eh, ja, faxxina xaddaw rapporter għanna diffikultajiet kbar mal-Konsil u nittama li dak li għattint fl-interventi għagda l ħodu tkun tista' tikkonvinċi li sat membri biex forsi jagħmlu pass il-qoddim skont din id-direttiva aħna eh, soltu namlu żewġ passi eh, l-qoddim u mbagħad pass eh, <laughs> pass lura u għalhekk ma tantx niċċaqalqu. U għalhekk dan huwa punt importanti ħafna però diffiċli wkoll u lek għanna bżon impuls botatura minnaħa tal-Komissjoni kif għattint tal-ħodu stess biex hekk insibu kompromess tajjeb fuq suġġett kif għattint stess fid diskussjoni tiegħek Eh, li huwa diffiċli però huwa strateġiku. Niġa t-tieni punt il komunikazzjoni tal-viraħ il-Kommissjoni qalet illi għanna strateġija digitali li emżon eh, tkopri setturi kolla nafu li 75% tal-valur mizzju tal-ekonomija digitali tiġi mill-industrija tradizjonali u il-1.7% biss tal-industrija tradizjonali jużaw bisħieħ teknoloġiji digitali u għalek 41% tal-industrija tradizjonali ma jużawx teknoloġija digitali u għalek nasib dan is-settur sur kummissarju għandna bżonn li jkollna strateġija. U f'dan is-settur hemm bżonn li jkollna strateġija ta' implementazzjoni ta' teknoloġija digitali fl-industrija tradizjonali li tfisser li jkun hemm kompetitività għall-intrapriża tagħna l-industrija tagħna fuq il-livell dinji u għalek jina saqsejtu kol l-komissarju Ansib il li għaddit ma taħna Eh, saqsejnieh ma tantx ħadna tweġiba tajba u għalhekk nittama li kun iktar xutjat illum. Grazzi ħafna eh, Nikola. Issa kummissar tixtieq tirrispondi? Meine Damen und Herren, ähm, zur NIS-Direktive und zur Strategie, die Frage der Abgeordnete Schwab. Ähm, Grazie. Ähm, bisschen nirrispondi zur Schwab wieħed ta' min jirrifletti dwar l-abbozz ta' regola li eh, tkun tir tirregola il-pjattaformi u anki li jista' jkollha dispożizzjonijiet legali oħra li garantixxu l-protezzjoni tad-data Ovvjament dan se jkollu xi benefiċċju, imma xorta eh, jiena eh, imħasseb għax jekk ma tantx nimxu l-qoddim, daġ dawn l-affarijiet iridu jimxu bil-mod, għaw min ikun jista jaħseb li l-fat li nkunu qegħdin nimxu bil-mod ikun xi forma ta' falliment. Imma li wieħed jistenna eh, biex jkun hemm l-ewwel studju xorta jiena nixtieq li dis-sena nilħqu sa fejn ngħidu isma' l-Ewropa diġà bdiet tipromuovi il-kultura tal-Ewropa, sigurtà tad-data li għandha x'taqsam mal-iżvilupp tal-pjattaforma ta' NIS ta' Nizza. U dan ovvjament ikun favur l-investimenti fl-Ewropa anki fi bnadi imwarba. Għalhekk jiena nixtieq li naslu għal kompromess malaj. Jiena se nipprova niffaċilita dawn l-affarijiet. Anki ġifiri l-formulazzjoni ta' kompromess ħanħorġuħa. Mbagħad f'Ġunju il-President eh, Juncker se jmur il-Kunsill u nisperaw li l-pakket tas-suq intern verament jiġi prezentat bħala eh, priorita u l-kapital gvern ukoll jirrikonoxxu dan il-fatt li ikun wasal iż-żmien biex naħdmu fuq dan is-suġġett biex nagħmlu pass il qudiem dawn il- tsm il-pakketta nizza u l-protezzjoni ta', ta data regolament dwaru u tajjeb li naslu għal eh, kompromess bejn il-Parlament il u l-Kunsil. Mux l-ewwel darba li l-kapi ta' stati jgħidu dan kollox huwa pożittiv jkunu qed jaqblu fil-bidu imma mbagħad meta naslu fuq il-livell tal-esperti jew anke tal-ambaxxaturi il-laqat jerġgħu jiġu fuq il-livell nazzjonali u kulħadd joqgħod iżomm il-biċċa tiegħu u kompromess ma jitlaħax. Sinjura Gebhardt, Sinjura, jiena dawn iż-żewġ eżenzjonijiet ħallejthom barra apposta. Ma naħsibx li għanna indaħlu. Anki fli commerce u fil-pakket ta' servizzi il-fat li wieħed jixtri ix-xiri dejjem jaqa' anki mħabba livelli differenti tal vip dejjem kun responsabilta nazzjonali. Per eżempju, n-nies li jgħixu Strasberg jagħmlu e-commerce kif jagħmlu fl alzas jew f'Pariġi ġifri fl-e-commerce il-prinċipju huwa tajjeb għal eh, suq internu il-moviment ħieles. Aba, eh, ich di der Iżda jena naħseb li immembru membru fil-fat għamel dawn iż-żewġ kummenti għawek fil-ġurnata ta' wara li aħna konkludejna dan il-pakket li allura naħseb li qed jagħmel punt importanti issa l-kwestjoni ewlenija kienet jekk aħna għandix pjanijiet ambizzjużi bħala investiment fl-infrastruttura li l-mis-sena 2020 jiena naħseb illi aħna bessibna li nistabilixxu l-infrastruttura digitali u nistabilixxu wkoll l-anijiet ta' kapaċità f'termini ta' megabytes għal kull sekonda u aħna nixtiequ li xuħam sas-sena 2018-2020. U jiena naħseb li fil kontest tal-pjanijiet ta' investiment nixtiequ li jkollna bini ta' infrastruttura U dawn għandhom bżonna għandna bżonna missa minħabba l-investimenti m'għandniex bżonnhom ma' tliet snin biss, iżda l 15 sena u anke u l iktar sabiex verament nibnu l-infrastruttura. U jiena nixtieq li ngħid bieċar li jekk aħna tħarsu lejn il-bini ta' toroq per eżempju, tkolkom dbassir ċar ta' kif ħajżdied it-traffiku tal-trakkiet il-kbar, per eżempju, tal-vetturi żgħar, anka f'dak għandu xaqsam il-ferrovija, anka per eżempju fil-vjaġġar permezz tal-ajru, aħna nafu bil-ħatu ieħor id-bassir xijat jajdilna jgħidilna u kif it-traffiku tal-ajru eh, jista jista jizviluppa u dan xefet jista jkollu fuq is-sigurtà tal-ajru fis-sena 2020 u l-lin issa għal trasport ta' l-informazzjoni kulli ngħid li ma wasalniex fuq l-istess livell ta' dawn is-settur li semmejtilkom ma jinstawx inkunu f'pożizzjoni li kuna dan it-tip ta' tbassir. 100 megabyte, 50 megabyte, jew kella xi 1000 megabyte. Kif x'tib ta' għanijiet ħajkolna? Ha permezz tal-investiment għanna natu erba sistema 4.0 l-automated driving natu u il-transazzjonijiet B2B u aħna naħsbu li li fil-fat il-bidliet teknoloġiċi qed isiru iħin kollu allura nixtieq li s-settur tat-telekomunikazzjoni l-utenti l-om aħna parir u daċċej ta' direzzjoni dwar fejn għandu jisir l-investiment. Ġifiri, il- l-anijiet ta' bini ta' infrastruttura ta' s-sena 2020 u l-lin minnek ħalibek aħna verament inħejju ruħna sabiex nimplementaw dan il-pjan ta' investiment. Aperti minn hekk jiena nappoġġa il-fatt li rridu ngħidu li dwar il-pjattaformi u l-bini ta' dawn il-pjattaformi l-Ewropa għandha tkun hemmhekk, għandha tkun preżenti ħalli nkomplu nippromuovu r riċerka u fil-kuntest ta' Horizon 2020 aħna ħajkonna idea ġodda għal sobijiet bejn is-settur privat u pubbliku ħajkonna mezzi oħra finanzjari dispożizzjoni tagħna, ma rridux noqogħdu nikkoppjaw l-affarijiet minn dak li aħna għamilna, iżda rridu insaħħu ir-regolamenti li aħna għandna ħalli bekk nibnu pjattaformi ta' ġenerazzjoni tal-ġejjieni, ħalli bekk nkun nistgħu verament nofru servizzi Ewropej. Issa fuq il- kwistjoni tal-politika industrijali fis-settur digitali. Semmejtu dan ukoll. Din hija sepp kwistjoni importanti. Nistgħu ngħidu b'mod simplifikat li ktar ma noqorbu viċin e, ċittadin iktar e, jista' jkun ħażin għal konsumatur fil każ tal-smartphones u l-pjattaformi. Issa fl-infrastruttura fl ta' telekomunikazzjoni. Aħna tkellimna ma' Ericsson fi Stokkolma minħabba li nafu li dan huwa wieħed mill-plejers ewlenin u jiena naħseb illi Alcatel u Nokia il-merger tagħhom hija xi ħaġa illi tagħmel sens f'dan is-settur. għanna Cisco, l-Intel u kumpaniji oħrajn Amerikani u għanna ħafna u kol kumpaniji ċinizi u azjatiċi li t-siru zwimer u kol fil-kompetizzjoni. Allura b'dak li għandu xaqsam tal-lokazzjoni, għedin naraw li huma għedin jimportaw l-infrastrutturi mit-ċina u mill-Azja, inna namlu hekk, iżda għanna l-opportunità ħalli bekk nofru u koll ċertu eh, flessibilta u ċertu possibilta jitu perspettivi l-kumpaniji Ewropej fil-bini ta' infrastrutturi. Jena nasib li fil-settur digitali irridu nappoġġaw il-kumpaniji kollha anka l-startups li l-SMEs irridu nappoġġaw mu koll. Iżda ma nix naħdmu kontra l-industrija, iżda għanna naħdmu għabbażi ta' industrija Ewropea b'saħħitha li konna per eżempju l-Orange, telefonica il-Vodafone, British Telecom, naħdmu Deutsche Telekom per eżempju, rridu naħdmu maħħom il-koll, sta naħdmu koll anka ma' kumpaniji reġjonali, naraw illi huma daw il-kumpaniji li ħana nissussidjaw nappoġġaw jaħdmu maħħom ukoll. Inti intom semmejtu wkoll dwar il-kwistjoni ta' roaming, jiena nixtieq ngħidilkom illi hemm bosta stati membri illi qegħdin jgħidu li mhuwiex favur soluzzjoni Ewropea, hemm ministri li qegħdin iħarsu biss li situazzjoni f'pajjiżhom u dak illi fil-fatt huwa ta' vantaġġ għaċ-ċittadini tagħhom iżda iktar ma jkollna harmonizzazzjoni fis-suq dan iktar jista' eh, joffri vantaġġi l-ċittadini, per eżempju għal dawk illi fil-fat jishtiqu jitkelmu mal-mahbubin tagħhom li jiexu bandohra. Din hija xi ħaġa importanti ħafna, jiena naħseb illi il-ministri dak li jinteressom, dak li fil-fat jista' jiswa aktar liċ-ċittadini tagħhom. Iżda jiena naħseb illi l-konvenzjoni tittimxi pass wara pass Naħseb illi soluzzjoni ambizjuża kif eh, proponew il-Kunsill tista' tagħmel sens għal gvernijiet nazzjonali iżda naħseb illi eh, mhux dejjem tista' tkun xi ħaġa tajba fuq li tista' tkun tajba fuq perjodu twal ta' żmien. Issa fuq il- eh, konċett u s-sujġet tal-ħiliet aħna bħala Ewropa ma tantx għandna kompetenza fuq il-ħiliet u l-promozzjoni tal-ħiliet. Aħna permezz tal-pjanta Juncker ippruvaw naraw li neqsu kemm jista' jkun ir-rata tal-qatt, naraw li dawk li ma tamx eh, għandhom perspettivi ta' xogħol bħalissa li nippruvaw nħeġġu il-promozzjoni ta' tagħlim ta' daw il-ħiliet diġitali ħalli bekk nimlew dan il-vojt li għandna fis-suq eh, tax-xogħol Ewropew. Għandna bżonn ta' xi elf speċjalisti tal-IT kull sena. Fis-sena li għaddiet ikenna xi 23,000 li kienu mħarġa. Iżda jiena x'nixtieq allura nixtieq li matul is-sajf nistiden l-ministri ħallibek aħna nkunu nistgħu niddiskutu d-direzzjoni li eh, ħanimxu fija. Aħna naħsbu illi fil-fatt il-postijiet ta' studju, l-opportunitajiet ta', ta studju ta' ħriġ fil-qasam tal-IT, irridu nħedġom iktar, irridu naraw kif nistaw fil-fat nofru em, studju addizjonali, per eżempju, għall-inġiniera fil kompetenti digitali, minħabba li iktar ma jgħaddi żmien dawn ħili digitali iktar ħajsiru importanti. Studju fil-liġi per eżempju jiena ek studjajt, din xi ħaġa tista' tkun siwja. Iżda importanti li nofru ukoll ċertu studji oħrajn. F'dak li xaqsam l-informatika għandek bżonn il-laboratorju mhux bħalma meta tistudja liġi li tim li per eżempju għandek bżonn libreriji u l-kodba rridu naraw li ninvestu f'dan it-tip ta' tamir li nistaw jgħinu lill-istudenti u l-esperti tekniċi fil-teknoloġija u fl-IT tal-ġejjini. Għandhom bżonn dawn l-affarijiet waħna fekk irridu ninvestu dinja xi ħaġa eċitanti. Il-ġenerazzjoni tal-lum il-ġurnata kollha huma digital natives, kollha attivi ħafna fuq l-internet. Iżda eh, jekk nħarsu lejn l-informatika naraw li ma tantx għandna daqshekk nies li huma esperti allura aħna li l metti ta' xandir tagħna li l-ġenituri tagħna irridu nħeġġuhom ħalli e, id-direzzjoni tkun lem lejn l-istudju tal-informatika u iktar kumpaniji aparti CFO COO għandu jkollu CIO Chief Information Officer, per eżempju, apparti mis-CEO, jina naħseb illi dawn ħajkunu verament affarijiet importanti tal-ġejjini u studju addizjonal, per eżempju espert tekniku illi ilu 15 sena jaħdem pala mekkaniku eh, tal trakkijiet il gbar Daw li kienu per eżempju jahdmu jaħdmu f'xogħol manwali u koll jistaw u koll jitalmu b'mod digital minħabba illi x-xogħol tagħhom bidel mill-lum għal-għada jista' jkun, allura hemm bżonn li aħna inħejruħna ruħna għal ġejjini niprovdu istituzzjonijiet għal talim matul il-ħajja, għal talim speċifiku fl-IT. Jena naħseb illi dinja kompetenza, Mikel, dinja kompetenza eh, nazjonali u reġjonali aħna nistaw nejnu kol. More than one. Mela, issa għanna diskussjoni bejnietna mux iktar minn minuta. Signora Borza. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Sur Komissarju tal-li ġejt zurna. Sabiex is-suq waħdini digitali jaħdem fil-verament, rridu naraw li it-talbiet dak li jirrikjedu il-konsumaturi nafu x'inhuma. Hemm ħafna spejjeż li għandhom xaqsmu mal-trasport eh, kif jitwaslu l-affarijiet għax ħafna drabi ikun ma jkollhom xażla m'għandhom xaqsmu xejn ukoll qas mad-distanza ħafna drabi hemm regoli eh, stretti ħafna tal-Unjoni Ewropea. U per eżempju ma jistgħux jikkompetu ma dawk li biju pereżempju fl-Iżvizzera. Għalek, din is-sistema ta' delivery ta' se tkun l-ideja ideali tal kif meta se jibdew jibbenefikaw minna l-konsumaturi. Hemm xi pjan biex ikun hemm indikaturi għal dawk il-bejja online anki ċifiri fil-kontest ta' direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi. Is-Sinjura Van Holstein. Grazzi ħafna. Dak li senajt hija simili ta' dak li għandna kemm smajna għax għandi problema mħabba l-e-commerce hawnhekk fil-Unjoni Ewropea għanna reġim tal-vet hemm xi 60 reġim imħabba prodotti differenti li għaw f'kategoriji differenti u l-konsumaturi jilmentaw ħafna dwar dan. Meta din l-istrateġija tal- tas-suq li digitali rajta, qed nara il-problemi li hemm biex wieħed ikun jista' jħallas darba fl-istat membru tiegħu il-Komissjoni Ewropea trid għandha l-intenzjoni li tibdel ukoll direttiva dwar il-VAT. Jiena eh, interessata wkoll biex inkun naf jekk hux se tonqos it-taxxa fuq ċertu prodotti li jinbijaw online bħal kodba. Ġifieri il din il dawn l-affarijiet se jinbidlu. Is-Sinjura Grappini. Grazzi ħafna, Signora President. Sur Kommissarju, jiena nixtieq ngħid li jiena nafda fik pala kommissarju, inti taħseb fil-komunità u dejjem li li timlini b'ħafna tama, kull meta nisimek jiena nkun kontenta. Issa, din dan is-suġġett tal-lum huwa importanti l-affarijiet sejrin tajjeb, imma xorta għadba affarijiet, kif se niproteġu id-dritt tal-awtur? Tant hemm diretturi, atturi, kittiba li jaraw li l xoli tagħhom qegħdin fuq l-internet u dawn ma jirċievu l-ebda ħlas. U xinejdu fuq il-protezzjoni tal-privatezza eh, u l-ħajja privata ta' ċittadini tal-Ewropa. Ħafna drabi da nafu li jisiru attakki personali fuq in-nies u fl-aħħar. Li huma dawk il-ministri li ma jaqblux ma' tariffa tar-roaming, min huma dawn il-ministri? Ejdinna ftit. Grazzi ħafna Marija Eva Rovanova. Grazzi ħafna. Grazzi tal ġejt sur kummissarju Zurna. Iva, il-biraħ meta inti tkellim fuq l-istrateġija, tkellim tafna fuq l-industrija. U ovvjament iwa xi ħaġa indispensabbli li aħna l-industrija fl-Ewropa e, issir diġitali. Din hija revoluzzjoni tal-ICT għad dispożizzjoni tas-swieq u biex tirrendina iktar kompetittivi għalhekk fil-kuntesta dan kollha kif qed tippjana kif nistaw naslu b'din it-tranzizjoni malaj mingħajr intoppi. U t-tieni mistoqsija hija kif se nippjanaw biex noħolqu il bilanċjat li jkun tajjeb jott għall-SMI su anki għall-kumpanniji l-kbar. Grazzi ħafna. Grazzi. Ivan Stefanek. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Sur komissar, jiena napprezza l-fat li jinti qed enfasizza fuq il-bini tal-infrastruttura digitali, speċjalment f'dawk l-inħawi fej memx eh, coverage. Inti għet li eh, l-regolazzjoni, il-regolamenti jridu jissaħħu imma f'dan l-approċ, inti se tieħu approċ ta' regolamenti Ewropej jew trid tara xinu malanijiet u mbagħad l-implementazzjoni ssir permezz ta' regolamenti u liġijiet nazzjonali. Sergio Gutierrez Pietro. Grazzi ħafna, Senjura President. Għandi problema bil-mikrofonu jgħid il-kellim. Qed jaħdem issa. Grazzi għandi problema bil-mikrofonu ħam nibdel ma jimportax nersa lejn ix-xelluk tiegħi. Grazzi Marija. Mela, għandi mistoqsija lik, kommissarju. Għax huwa minnu, meta nitkellmu fuq il-suq waħdini digitali tal-Ewropa, Hemm żewġ affarijiet qed naraw il-perspettiva Ewropea, naraw l-investimenti kemm huma kbar biex insaħħu t-teknoloġija u l-investimenti bit-tagħmel li għandna u roaming ukoll. Imma mbagħad hemm il-perspettiva dik tal-Istati membri u l-kompetenzi tagħhom, responsabiltajiet tagħhom, il-kwistjoni tal-vet huwa importanti ħafna kif se jipproteġu l-konsumaturi tagħhom Jiena qed nara li hemm stati membri li ilhom involuti fir-riformi u il-digital single market eh, insoħ għalek inti xejkun ir-rwol tijak. Id-DSM ma nistawx nibnuħ fuq rida tajba biss. Inti qed taħdem għal-Kummissjoni fuq il-Semestru Ewropew mas-Sur Juncker u qed taħdmu fuq il-pjanijiet ta' kull pajjiż, imma kif se taħdmu verament ma' l-istati membri biex verament natu smil tal-qoddim is-suq għax qegħdin kull ġurnata li ta' din itilfu il-ħin. Grazzi, Giulia Redda. Äh, als Binnenmarktausschuss begrüßen wir. Grazie ħafna ħna bħala Kumitat tas-Suq Intern, naturalment kuntenti ħafna li l-Kummissarju qiegħed jieħu eh, b'interess kbir dis-Suq Intern. Issa fuq il-geoblocking kolli ngħid li ma konvinċejtnix dwar l-eċezzjonijiet allura kif eh, mhijiex possibbli li l-films Ewropej mhuwiex għad-dispozizjoni ta' kulħadd ta' dawk li jixtiequ jarawhom fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Per eżempju, jiena għana konna testjajna dan b'dak il-film li kien rebaħ eh, il-premju Ewropew tal-films. Per eżempju, eh, inti taħseb illi dan ħajaħdem biss fuq eh, il-futbol, per eżempju, jew kalla ħatkopri wkoll l-identità kulturali. Issa dwar ir-riforma tal-drittijiet tal-awtur dwar il-copyright. Allura dwar dan aħna ħan nitkellmu fuq eh, eh, il-fat li nistaw nkunu miftuħa fil-diskussjonijiet tagħna permezz tal-parodija, permezz tal-libertà tal-espressjoni, eccetera. Signora, sari, grazzi Grazzi ta' diskors tijak verament li jispirana. Jena għandi għadeja fl-Istati Uniti em eluf ta' startups Ewropej jena mill-informazzjoni li rajt em ħafna startups franċiżi f'Silicon Valley imma ħafna drabi ma jerġawx lura fl-Europa, ma ċinizi imorru lura ċina. Jina naħseb li jaħġa tajba li l-Ewropej imorru l-Istati Uniti, imma kif sejr nexxinna nerġaw nġibu lura dawn it-talenti kollha. It-tieni kumment tiegħi talent digitali tal <laughs> ma ninsawx li ikun talent kiku nieħdu l-iPads lura ma ħalluhomx fil-lejn it-tfal u naqrawlhom il-kodba. It-tfal se jitalmu kif se jużaw il-teknoloġija imma jekk dejjem jużaw il-telefon, il-mobiles u l-iPads forsi laqqas se jitalmu xej fuq il-filosofija Ewropea Il-kellima li jmiss. Eh, grazzi ħafna jiena nixtieq nitkellem fuq il-kwistjoni li għadha kemm semmit Julia. Jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-prinċipju tat-territorji fil-ġejjini dan kif ħajkun implementat fil-qasam tal-isport u fil-qasam tal-film. għat narraw li konsekwenza hija il-geoblocking iżda għandna fil-dokument li aħna nixtiequ neliminaw il-geoblocking iżda allura minn flok il-geoblocking x'tib tal alternativi għandna f'dak li għandu xaqsam il-finanzjament tal-film. Saħna għadin narraw li hemm ċertu formats partikolari għal-finanzjament tal-film. So allura jiena Nix ninsassi, inti kif tiżgura li ħajkun hemm din l-esklusivita u tevita fl-istess ħin illi mhux ħajkun hemm eh, geoblocking. Jiena ma nafx eżattament kif tista' taħrab minn din il-kontradizzjoni minħabba li jenti tgħid li tixtieq naħi geoblocking fl-istess ħin iżżomm il-prinċipju territorjali. Sinjuri, jiena fuq il-konċett tal-geoblocking nixtieq illi nitkellem fuq dawn anke fil-kwistjoni tal-kumitat mill-perspettiva tal-ħarsin tal-konsumatur. Biss, jina naf li hawnhekk qegħdin f'dan il-kumitat iżda jiena nieħu il-ħin ukoll Sinjura Reda illi jekk kif qal il-Kummissarju Vestager namlu studju studju tas-suq u għall l-Kummissar li ħaj konkludi din l-istudju dan l-istudju sal-ħarifa u mbagħad mhux ħandu wis sabiex nibda naħdem fuq il-copyright jiena il-Kummissarju Vestager jiena ma xtaqx għaf il-Kummissarju mill-istudju li kien il-pjanat, Iżda mbagħad aħna ħanippruvaw naħdmu flimkien ħalli fis-7 ta' Settembru ikunu nkunu eh, konkludejna dan l-istudju qabel ma tintemm din is-sena nkunu nistgħu noħorġu bi proposta ġdida hekk aħna beħsibna nimxu dan ifisser allura illi aħna nixtiequ illi neħu geoblocking li mhuwiex ġustifikat dan xi jfisser. edin nejdu fuq dak li mhux permess legalment, iva, iżda edin naraw ukoll dak li mandux ikun. Iżda jiena talba tiegħi hija illi intom tistgħu tiġu miegħi kan minħabba illi qegħdin naraw illi kien hemm ċertu restrizzjonijiet jiena fil-festival fil-film tal-festival fil festival fil film tal festival fil-Festival tal-Film, skużawni, f'Berlin, fil-Berlinale, kont hemmhekk ukoll. Qed nipprova nqis eh, l-interessi tal-partijiet interessati. Irridu nipprovaw lil dawn il-produtturi li għandhom bżonn din l-opportunità li jitkellmu maħna illi niddiskutu permezz tal-analiżi tas-suq naraw ma l-perspettivi, x-tiptazzjoni nistgħu nagħmlu. Jiena kieku nitlobkom sabiex tagħmlu dan l-isforz kol minħabba illi jagħmel sens u sforz siwi. Nira li reda u wkoll fuq is-suġġett tal-isport jina kellimt kol il-president tal-DSB fil-Germania. Fil il-pari tiegħi huwa stidnu lil dawn in-nies jinkella morru fi Frankfurt. Minħabba li nixtieq li fil-qasam tal-sport aħna n-implementaw ċertu restrizzjonijiet. Inti qed tgħid lebra se kif ta' ikolli ngħid li għandek tkun onesta jiena din is-sena jkolli ngħid li għandha xejn xettiku u nħeġġeġilek sabiex tipprova wkoll tkun iktar xettika. Jiena m'għandix isma fl-isport, fl-organizzazzjoni tal-isport, iżda l-isport naħseb li għandu importanza kbira u ħankompli nitkellem magħhom matul is-sajf miskom titkellmu ma' dawn ir fissuq minn ħabbarin, li jien ma nishtiqx li hawnhekk fi Brussell nieħdu deċiżjonijiet li mbagħad fuq il-livell nazzjonali ma jaħdmux, ma jaħdmux tajjeb. M'għandniex aħna narmu tajjeb mal-ħażin. Irridu naraw li nitalmu mill-passat u nħarsu l-qoddim fl-istess ħin. iżda irridu nagħmlu diskussjonijiet ħalli naraw aħna kif nistgħu naraw illi niġġustifikaw il-azzjonijiet tagħna naraw x'għandu bżonn is-settur tal-isport u naraw illi anke fil-kummerċ elettroniku naturalment m'hemmx bżonn illi jkollna din it-territorjali dan il-livell territorjali f'dak li ndixxaqsam kummerċ elettroniku ma naħsibx li ma huwa qatt ġustifikat fil-fatt. qed nara illi għandna żewġ problemi. Problema li mhux taqsek eh, problema kwistjoni tal-e-books u problema oħra kbira. Aħna qegħdin naraw illi għandna żewġ stati membri illi qegħdin joffru inqas restrizzjonijiet fuq l-e-books. Jean-Claude Juncker qal illi jiena leġizlazzjoni Ewropea ma tantx tinteressan li ftaħ ħaġa importanti u dak li jiġri fil- prattika. Qegħdin naraw li pereżempju eh, ktieb normali għandu per eżempju xi 5% jew 10% ta' vatt iżda l-ebook għandu rata differenti u għandu rata iktar olja ta' vat xi 15-18% u allura aħna qegħdin inwaqfu il-bidla mill-dinja anal analog għad-dinja digitali ma jistax ikun li wieħed iħallas iktar għal ktieb elettroniku milli għal ktieb, ma nistax nwaqfu din il-bidla. Naħseb li din hija xi ħaġa li verament hija diffiċli minħabba l-Ministru tal-Finanzi ħin kollu jħarsu biss lejn idħul mit-taxxa. U hija diffiċli nikkonvinċuhom li jridu jnaqsu r-rati tal-vat, iżda aħna rridu naraw illi ninvolvu l-Ministri tal-Protezzjoni tal-Konsumatur, il-Ministri tal-Finanzi, il-Ministri tal-Ekonomija, daw kollha rridu nintroduċulhom dan is-suġġett minħabba illi kontenut huwa l-istess kontenut relevanti jekk hux stampat fuq karta jew inkella huwa provdut mod elettroniku. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa loġika f'moħħi Iżda naf li daw il-Ministri tal-Ekonomija mhumiex lesti illi jieħdu dan il-pass. Iżda qegħdin nippruvaw inkomplu nippreżentaw pakketti ta' regoli fil- fil-Konsil. Sina tunu nħodġtajn, inti għed illi fil-fat il-kwestjoni tkun ilna diffiċli. Iżda ħna xed nippruvaw nagħmlu, qegħdin nippruvaw nagħmlu li f'suq intermi mingħajr eh, limitazzjoni li jieqfu fuq il-frontieri jridu naraw li wieħed ma jkunx irid iħallas bosta drabi. Il-taxxa ħad tkun qed issir fejn saret it-tranzazzjoni, ħalli jkunna daqsxejn iktar monetizzazzjoni fil-qasam tat-taxxa dawn ma punti li kienu voluti u inklużi fil-pakket. U jiena nixtieq il-wieġeb għal-mistoqsija dwar l-awturi u d-diretturi tal sins kif nistgħu nofrulhom daqsxejn perspettivi iktar stabbli. Għanna bżon daqsxejn iktar ħin jiena għaddej eh, b'kontat sħiħ magħhom qed nipprova l strumenti differenti u f'Settembru ħanerġa' noħroġ possibiltajiet oħra iżda għandna l-eventualità illi aħna namlu evalwazzjoni ħalli naraw verament x'nistgħu nofru bħala perspettivi ħalli jkunu jistgħu jaqalgħu lajxin tagħhom permezz tax-xogħol u l-professjoni tagħhom. Issa dwar l-industrija dwar dinja ta' l-ICT edha tidħol fil-kuntest ta' l-ekonomija reali. Huwa għawek għanna opportunità kbira, opportunità kbira sabiex insaħħu l-industrija Ewropea f'dan il-lat. Qed naraw illi xogħol manwali tagħna jabsaħħitha ħafna l-industrija tal-bini tal-karozzi, l-industri bosta industrija oħrajn huma f'saħħithom. Iżda aħna l-ekonomija reali rridu naraw li tkun iktar sensittiva għal qasam digitali jiena nixtieq illi jkollna din il-pjattaforma tal-OIT illi permezz ta' din il-pjattaforma ħna nkunu nistaw nofru iktar opportunitajiet ta' xogħol il-kumpaniji li nies li xogħol li konna din il-pjattaforma illi taqqat flimkien il-politika il-ħaddiema u l-kumpaniju l-industrija u naraw x-misuri għanna n-implementaw saħħu l-industrija tagħna ħalli mhux Google, Facebook u Alibaba biss ikunu fiċ-ċentru mbagħad aħna nagħtu sussidju għajnu nit lill-industrija tagħna. Hemm studji li fil-fatt din juru illi id-digitalizzazzjoni ħanaraw li ma setturi qiegħda tilħaq parissa. il f'dak li għandu x'jaqsam il-produzzjoni u l-industrija tal-produzzjoni tal-karozza qed naraw illi dawn huma l-ewwel li ħaj ikunu affettwati minn din ir-rivoluzzjoni. Il-BMW, l-Skoda, l-Volvo, dawn huma kollha kumpaniji li ħajkunu involuti anke f'dak li għandu x'aqsam teknoloġija għodda bħall automated driving Jiena nsab ċerti li dan kollu ħaj kollu influenza kbira. Il-Business Europe, il-Unions, u aħna lesti li nistabilixxu strategija ċara ħalli naraw li rivoluzzjoni digitali mhix ħat tkun ta' deddita lina sta servi bħala opportunità biex nissaħħu iktar. Kien hemm mistoqsija wkoll fuq ir-regoli li għandna bżonn sabiex insaħħu l-infrastruttura. Jiena kif qedtilkom fil-kuntest tal-pjan ta' Juncker nixtieq li konna iktar ċarezza fuq il-kompetenza u nistabilixxu kriterji oħrajn ukoll. Irridu naraw jekk per eżempju għannix aħna napoġġaw natu kas e, ċertu teknoloġiji f'dak li għandu xieqsam l-internet u anka dettalji li semmejtilkom. Rritu konna politika ktar ambizjuża. Jina naqbel ma dan iżda nixtieq nara x'inhi l-pożizzjoni tagħkom ukoll rritu ikollna kriterji illi f'kull stat membru f'kull reġjun jistgħu jkunu implementati. Minħabba li kull kapaċità tal-internet li ħajkollhom bżonn f'Londra fis-sitti pereżempju hija bżonn jużaw ukoll anka fil-foresta f'Bayern. Iva, jew lex, tip ta' volumi rridu naraw illi ħajkun regolat anka fuq il-livell reġjonali. L-aħħar punt, u b'dan il-punt laq id-diskussjoni tiegħi, il-punt ta' tisħiħ u appoġġ tal-startups. Nafu li fil-Silicon Valley hemm ħafna clusters u hekk, iżda ħna irridu nappoġġaw lill kumpaniji Ewropej. Il-BMW per eżempju marru Silicon Valley u għedin jaraw li jara nistaw nizviluppaw ċertu idejat Emmek għandhom imsiħba eh, u koll eh, f'dak l-għandu xaqsam mal-affarijiet kreativi, zdaħna rridu nużaw Stokkolma, rridu nużaw Berlin, rridu nużaw bli oħra fl-Europa li jistaw joffruna dawn il-clusters ta' kumpaniji kreativi u rridu naraw il-nappoġġaw l-startups. Nifinanzjaw u koll l-entrepreneurs iż-żar. Is-setturi antiki tal- tana tal-Europa ħna qegħdin naraw illi jistgħu jinbidlu, issa rridu nħarsu lejl ġejjin, li pjattaform li ħajkonna bżonn ħames snin oħra, għaxar snin oħra, nifukaw iktar fuq l-applications, dawn l-apps li ħajkonna bżonn li verament ħajn ħanaraw illi ferrament aħna nkun nistgħu niftħu l-possibilitajiet ħalli jkollna l-Facebook tal ġejjien il-Google tal ġejjien Nridu iva nistabilixxu u nsaħħu l-startups minħabba li dawn għandhom importanza ewlenija għall-ekonomija tal-ġejjin. Grazzi, verament id-dibattitu kien wieħed veru tajjeb. Eh, jahra, Jaħra nirringrazzjak tal-li inti verament eh, ħattitta il-ħin biex tirrispondi tara l-kollegi li interessati nixtiequk li inti twassal dan kollu l kunsil dwar il-fatt tal-level playing field u l-fatt li l-ekonomija digitali hija l-ekonomija tal ġejjini nerġaw eh, nibdew il-votazzjoni minuta, minuta oħra, sinjuri. Does everybody have the cards? Thank you. And the voting list? Għandkom il-lista tal-votazzjoni? Can we start?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 Uh, we are voting on Għaddin nivutaw fuq l-impatt essen tal-politika kummerċjali u tal-investiment tal-Unjoni fuq l-inzjativi pubbliċi privati f'pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Dita Xaransova hija rapporter. nivutaw fuq dan ir-rapport. Dita għandek xi ħaġa xtej? Tajjeb wis mela le nistgħu nivutaw paragrafu wieħed emenda numru wieħed. Yes? No? Abstention? Astensjonijiet? Ma taddix l-emenda numru 2? Iva, le? Astensjonijiet? Ma taddix? L-emenda ta' kompromess numru 1, favur? Kontra? Astensjonijiet? U taddi. Morru għal paragrafu numru wieħed l-emenda numru 9 favur kontra astenzjonijiet. Ma taddix paragrafu wieħed l-emenda ġdida numru 10 favur kontra astenzjonijiet u taddi. Paragrafu wieħed e, wieħed l-emenda 11 favur kontra astenzjonijiet ma naħsibx li din l-emenda tgħaddi, ħan iċċekkjaw. Paragrafu wieħed l-emenda numru wieħed. Okay. Everybody voted? Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. Tgħaddi. L-emenda numru 12 favur kontra astensjonijiet. Tgħaddi. L-emenda numru 13 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. L-emenda ta' kompromess numru 2 favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa mmorru l-emenda numru 19 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. L-emenda numru 20 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. L-emenda 21 favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 22 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddi. L-emenda 23 favur kontra astensjonijiet ma taddix. l-emenda 24 favur kontra stenzjonijiet ma taddix l-emenda 25 favur kontra astenzjonijiet ma taddix l-emenda ta' kompromess 3 favur kontra astenzjonijiet taddi. Now we go to Amendment 30, corresponding part. Morru għall-emenda numru 30, il-parti korrespondenti pala eh, li tiġi iktar favur kontra astensjonijiet ma taddix. Għan iċċekjaw. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-vot u ma taddix. L-emenda 32, favur Skużawni tgħid il-President wieħed u favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 32 favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 33 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 34 favur kontra astensjonijiet Ejja nitċekjaw. L-emenda 34 se nitċekjaw. Nala, nala il-vot ma taddix. L-emenda 35 favur kontra astenzjonijiet. Taddix. L-emenda 36 favur kontra astenzjonijiet taddi. L-emenda 37 Dita Xaranova għandha emenda eh, bil-orali, favur, kontra, astensjonijiet. Ma taddix. Niċċekkjaw naħseb aħjar. L-emenda 37. Votazzjoni, miftuħa votazzjoni maluqa. Ma taddix. 16-16 mela ma taddix l-emenda 38 favur kontra astensjonijiet u taddix l-emenda 41 favur kontra astensjonijiet ma taddix l-emenda 39 39 favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda 40 favur kontra astensjonijiet taddi l-emenda oh, sorry, Amendment 41 is withdrawn. Then we vote on Amendment 40. L-emenda 43 favur kontra astenzjonijiet adottata. 44 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 45 favur kontra astenzjonijiet taddi. Amendment 46 in favor? Again? 45 ma taddix, issa nifutaw fuq il-abbozz opinjoni kif ġiet emendata mela votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, l-opinjoni ġiet adottata nifraħ il rapporter dita. Okay, are our guests here? In a few minutes, when our guests are going to be here, we will have a here a public. Issa se konna smieħ fu il-zona ta' ekonomika ma' ekonomika ma' l-Svizzera. Ħajkonna smieħ dwar dan. In, in a few seconds we... Mela ftit sekondis, onorevoli sen, nibdow bismiħ publiku fuq il-rapport inizjattiva fuq iż-żona ekonomika Ewropea u l-Svizzera, il-rapport ta' Andrea Schwab u nishtiq nibda billi nilqa l missednim tagħna. Welcome Mr. Roberto Bazzaretti. Nishtiq u kon nilqa li Roberto Bazzaretto, eccellenza tiegħu ambasciatur tal-Federazzjoni Elvetika, il- l-ambasċatur ta' l-Islanda, l-Unjoni Ewropea u l-professur Krista Toble, direttur tal-programm LLM eh, tal-Liġi Internazzjonali tal-Università tal-Leiden u s-Sinjora Christian Schreiber, direttur tal-Direttorat tal-Gvernanza tal digi Mbagħad ngħaddi nadil kelma biex jibda l Sur Johan Dorjan mill-grupp tal-ICR għal sqarrija ta' ftuħ u għal President ta' Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew l iżvizzar l-Iżlanda, l-Norveġa u l-EIA Joint Parliamentary Committee. Nadilek il-kelma, onorevoli. Grazie ħafna. Grazie ħafna l-Limko biex organizzat dan is-smieħ mal-Iżvizzera u l-iskil li hemm għal su intenda dan huwa dibattitu importanti ħafna, speċjalment fil-qafas ma' relazzjonijiet ma' Stati Uniti, l-Iżvizzera u l-pajjiżi l-oħra interessati u għalhekk aħna għandna l-interess illi jkollna su inten li opra kif suppost, jkollna l-possibilità llum illi nitkellmu fuq il-punti komuni, id divergenzi tagħna, ovvjament għax aħna konvinti, perswasi, diskussjoni tal-lum se jkopru ċerti aspetti mod eh, miftuħek u spiritu ta' kooperazzjoni. Sissa, l-ispazju ta' kooperazzjoni e, eh, bazi solida l-kooperazzjoni ta' bejnietna għax dan is-saħħa ir-rabtiet ekonomiċi u kummerċjali tagħna jkontribwixxi wkoll għal ħolqien ta' assam ta' kooperazzjoni omogen u uniformi fuq is-suq intern hemm bżonn li nsemmu ċerti punti u illum aħna għandna xi sfidi fl-implementazzjoni ta' ftemiet kif ukoll it-tqif ta' reġistru Ewropew. Hemm ċerti eh, atti leġislattivi illi ma għalaqnihomx din hija ħaġa ta' tħassib għalina tinkwetana speċjalment fid-daw tal-interess li hemm mill-partijiet kollha konċernati u dawn il-pajjiżi ma jistawx igawdu mis-suq intern mod sħiħ minħabba din is-sitwazzjoni dan id-dowmin per tekst leġislattiv joħloq nuqqas ta' ċertezza fis-suq intern illi qed jopera sew għal bqija U għalhekk m'hemmx regoli omoġeni f'dawn il-pajjiżi eh, biex ikun jistgħu igawdu l-intrapriżi fost oħrajn u hemm problemi ma nafu problemi li hemm bżonn insibu soluzzjoni għalihom għax dinja wara kollox kwistjoni urġenti. Il-pajjiżi tal-IE b'eċċezzjoni tal-Liechtenstein kollha issibu f'pjattaforma ta' 1% għal din id-direttiva tal-Unjoni Ewropea għal dak li huwa s-suq internu fl-2014 l-Islanda kella iktar domin Norveġa 2.7 ma tillix istajnu kol. U għalek il-pajizi tal-EA juru, l-axar ċifri juru, il-situazzjoni hija pjuttost allarmanti għall-Islanda. Għal daqstant, hemm bżonn li konna sħubija impenjat, impenjata, fil-qafas ta' dawn il-ftimiet mal-EEA Għalek, għem ċerti testijiet legali, dokumenti legali fuq is servizzi finanzjari u it-waqif ta' dawn is servizzi finanzjari kien ta' sfida partikolari għal dawn il-pajjiżi konċernati għal dawk li huma l-kompetenzi il l-awtoritajiet ta' kontroll ikollhom fidejhom fl-Unjoni Ewropea għas servizzi finanzjarji. Anki jekk hemm swieq interni illi ġew mafqin ukoll mill-EA li suppost solvu l-problemi, Aħna aħna il-bot minn u l-għanijiet tagħna u l-awtoritajiet jaħsbu illi fil-pajjiżi differenti eh, hemm eh, rida tajba ma sissa din rida tajba ma tantx sarfet famla ta' kummerċ li kun ta' satisfazzjon għal kulħadd u għalhekk għandna bżonn eh, nkomplu naħdmu natu mbottatura Hemm ukoll ftehim bilaterali bejn l iżvezra u l-Unjoni Ewropea u tinprobaw ukoll intejbru kooperazzjoni minn Mejju tal-sena li għaddiet aħna kellna xi oqosfa regoli fil-qafas tal-suq intern biex nipprovaw nagħmlu tajjeb għal ċerti distorzjonijiet tal-regoli u biex nirrispettaw ukoll il-qafas ta' trattat. Ek nittamaw li nkunu nistaw nsolvu ċerti sfidi li għanna qoddimna għalissa. Issa dak li huwa suq intern illi jopera kif suppost, nixtieq nisħaq in li ċerti elementi per esempio ħiles tal-persuni, tal-merkanzija, tal-kapitali, din hija wara kollox isinsla tas-suq intern fl-Unjoni Ewropea u biex tiftaħ it-triq eh, biex tiftaħ il-bib anzi għal eh, kummerċ ħieles. U għalek il-Kommissjoni u koll diġa ħagġet brist għarjata ta' ħanki permess tal-Parlament Ewropew. U għalek nixtieq infakkar illi aħna kellna laqa interessanti ħafna mal-Norveġa u mal-Islanda u issa qegħdinillestu eh, laqa mal-Iżvizzera fejn se nitkellmu wkoll fuq ċerti kwistjonijiet li huma importanti ħafna għal relazzjoni bilaterali ta' bejnietna u lek nistenna bil-ħerqa diskussjoni fil-komitat tagħna fuq din id-dispożizzjoni. Grazzi ħafna. Issa Andrea Schwab, ir-rapporter tal limco Nik joġbok. Fien dank kollegi Doman. Si ħafna kollegi. Grazzi ħafna l-sur Doin u grazzi l-rapporter għal komitat intern imma jina u kol delegat għall-Svizzera, l-EA u l-Izlanda u rassoni ta' bejnietna fissu intern diġa diskutejna la bot għabbażi Anki il-kollega Tanna Kolkowski li se jagħmel part mill-Parlament Pollak da kitbu xi ħames sinilu u qal li huwa importanti mhux biss nitrattaw ir-rapport fuq is-suq internu l-gvernanza tiegħu, imma kif qalu kollu l-Komissarju Barnier sentejn ilu, hemm son niżguraw illi ir-regoli illi naqblu fuqhom fl-Ewropa jkun jistgħu jiggarantixxu livell qoli ta' tkabbir ekonomiku għall-Unjoni Ewropea u kol għall-pajjiżi tal-lefta u l-Svizzera ġifieri dawn ir-regoli se nresquhom u mbagħad jiġu applikati mod konġunt. Iż-żona se titlef il-potenzjal għal tkabbir eh, ekonomiku jekk ma ninaqdux dan l-isforz u għalhekk għandna bżonn pur battalja tagħna, l-ġida tagħna u nżguraw roħna li hemm iktar uniformità ta' regoli f'din iż-żona fl-interess ta' nis illi jiexu f'din iż-żona mal-pajjiżi tal-viċinat tagħna qegħdin nikkooperaw dan il-qasam u hemm pjuttost fiduċa reċiproka. Jiena kontenta ħafna il-Sinjura Andrew resqet opinjoni fuq il-Komitat fuq l-Impjegi u hemm bżonn naraw bir-reqqa ċerti punti ta' relazzjoniet ma' dawk il-pajjiżi biex hekk inkunu nafu li huma l-alternattivi kommerċali. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għanda tkun kapaċi illi tagħmel offerti tajbin, pożittivi għal ċirin tagħha dak illi qed jiġi off root għal-menu jinżamm. L-offerta tinżamm u titressa l-attenzjoni tal-Stati membri ġirin tagħha u ma jkollniex situazzjoni favorevoli unilaterali, ġifieri ikun hemm bilanċ Blanċ ma' dawn il-pajjiżi li jixtiequ ma mal-Unjoni Ewropea u li kienet nistenna wkoll bil-ħerqa dan l-ismih. Grazzi ħafna Andreas. Issa mill-ġdid nilqa il-missidnin tagħna u ngħaddi l-kelma lill-Eċċellenza tiegħu l-Ambaxxatur eh, tal-Federazzjoni Elvetika lill-Unjoni Ewropea, Roberto Bazzaletti. Għadilek il-kelma, grazzi ħafna. Signora President, eh, Signori Deputati, Onorevoli, bħalma kienet jgħid ir-rapport li għandna qoddimna llum, is relazzjoniet eh, relazzjonijiet bejn l svizzera Unjoni Ewropea huma intensi u ilhom għaddejjin għabbażi ta' kultura komuni, ġifieri tafu illi għanna eh, qegħdin fil ċentru tal-Ewropa u b'mod konġunt aħna niddefendu l-valuri bħal demokrazija drittijiet tal-bniedem kif ukoll id-drittijiet ċiviċi. U għal dan il-prinċipji komuni konkretizzaw ruħhom permezz ta' kooperazzjoni eċċellenza bejn l-Svizzera u l-Unjoni Ewropea, pereżempju fl-affarijiet barranin kif ukoll fl-qasam tal-iżvilupp l-Izvezza u kol ta' parteċipa fl-implementazzjoni deċizjonijiet fl-immigrazzjoni u s-sigurta interna permezz ta' ftemiet ta' assoċjazzjoni ta' Dublin u ta' Schengen dan l-oqsma ta' kooperazzjoni eh, ovvjament anki l-lum eh, għandhom eh, importanti ħafna fil-kuntest internazzjonali tal-lum. Dawn elementi ovvjament huma bażi fondamentali u fir-relazzjonijiet bejn l-Iżvizzera u l-Unjoni Ewropea għandhom ukoll interess reċiproku l-iktar il-ċit ekonomiku u għalek dan itlaħam biss, mux biss eh, fil-kamer ta' kif ukoll fil-ċifri għal-kommerċ ta' Malkanzi aħna ir-raba eh, partner tal-Unjoni Ewropea kważi biljun ta' skambju kull ġurnata ta' xogħol u u 44 eh, biljuni lejn l-Unjoni Ewropea u fis-servizz aħna it-tieni partner tal-Unjoni Ewropea wara l-Istati Uniti u tas-sorba 12% tal-esportazzjoni ta' servizz tal-Unjoni Ewropea. Valur eh, ġifiri ta' flus globali ta' kważi 200 eh, miljun kull sena u dan favur l-Unjoni Ewropea u għalek għanna biljun punt sitta euro ta' skambju ta' merkanzja ta' servizzi kull ġurnata ta' xol bejn iż-żewġ entitajiet. L-Iżvizzera hija tin investitur tal-Unjoni Ewropea stok ta' investimenti diretti li mur iktar mit-3 biljuni u l-Iżvizzera hija t-tieni destinazzjoni eh, eh, eh, tal-investiment ta' iktar minn 600 biljun euro Dawn iċ-ċifri juru rabta ekonomika intensa ħafna permezz tal-eluf ta' nis li jiġu jaqsmu l-frontiera jiġu jaħdmu fl-Iżvizzera li aħna għanna 8.1 miljon u aħna għanna xi 3 miljoni tal-Unjoni Ewropea li ġew hawnhekk, ġifieri 10% ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea illi jgħixu f'stat membru ieħor u mhux tagħhom stess. Dan ifisser hemm ukoll iż-triq illi jgħixu fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk dawn il-flussi li hemm dawn l-iskambju ma' faċilitati ehm, permezz ta' 120 e, e, e, ftehmiet biex organizzaw il-kummerċ tara reċipriku u nikkooperaw foqsma differenti. U l huwa importanti illi nisqu illi l-aċċess għall-Iżvizzera u l-Unjoni Ewropea u s swieq tagħhom rispettivi huwa imparzjali għax libertajiet ma japplikawx għall-Svizzera pal ma japplikaw l-Unjoni Ewropea. U għalhekk dan l-approċċ li għazinna bħala bilaterali huwa wieħed settorjali. Il-gvern Zvizzeru irrit iżomm u jitħolik ta' fid-dettal imħabba l-fatt illi ftehmi ġodda l-aċċess huwa possibbli biss jekk ċerti aspett tal-funzjonament bilaterali huma gvernati minn ftejim qafas u għalhekk biex dan isir kif intqal nizrit sa' u l-Unjoni Ewropea negozja minn Mejju tal-2014 ftehim fuq il-kwistjonijiet istituzzjonali brabta mal-aċċess għas-suq illi jidu jgvernaw il-drittijiet, l-evoluzzjoni, l-interpretazzjoni, l-kontroll tal-implementazzjoni tal-ftemet kif ukoll kwistjonijiet reglamentari oħra. Wala permettu li nisħaq sinjuri deputati għawnek li ftejn bħal dan jiprezenta eh, għabsa ta' kwalità bejn l-Unjoni Ewropea u l-Svizzera għax l-Svizzera timpenja ruħa b'mod eh, dinamiku fuq l-akki u l-ek huwa primordiali illi nsibu soluzzjoni ekwilibrata u nikonsidra ma' banda waħda l-bżonniet tal-Unjoni Ewropea li tikkongarantixxi l-omoġenjità u l-operat tajab ta' suq intern u mill-banda l-oħra ħtieġa illi inżommu is-sovranità tal iżvizra bħala pajjiż mhuwiex stat membru tal-Unjoni Ewropea. Mingħajr dan l-ekwilibrju ftehim bħal dan mhux se jkollu suċċess quddiem il-Parlament tal-Poplu Zvizzeru u għalhekk ma tkunx ħaġa ta' surpriża ħaġa normali wara kollox il negozjati ta' ftehim bħal dan ovvjament se jdumu U għalhekk mod parallel ma' dan il fejm l ispizzer u l-Unjoni Ewropea jkomplu negozjaw f'temiet ġodda fil-qasam ta' l-elettriku, ta' saħħa, ta' skambju ta' kwoti ta' missjoni ta' CO2 kif ukoll il-programm Ewropa Kreattiva illi jinkludi Media u kultura, erba' oqsma fejn jesistu wkoll interess reċiproku u sostanzjali u kooperazzjoni mtejba u għalek dan japplika u koll servizzi finanzjali fejn l-ewwel kontatti esplorazzjoni diġà eh, seħħu. Anki l-ftehim ta' istituzzjoni eh, istituzzjonali għaddej u dan l-ftehim se jagħmel parti integrali ta' tisħiħ u eh, tal-mezz bilaterali. Qabel ma nalaq nix nitkellem fuq aspett importanti li ċaq li ħilles tal-persuni bħalma juru iċ-ċifri li għadni kemm għasamt ma'kom. Mifrar tal-2014 il-poplu Svizzeru rrit bidla konstituzjonali t-preveni it-tħul ta' razzina tal-immigrazzjoni u għalek dawn imson jiġu interpretati fid-dawl tal-immigrazzjoni għawija tal-Unjoni Ewropea li taf fil svizzera mill-bidu tal-ftejim ta' ċaqli ħiles u għalek Eh, iktar minn 800.000 eh, persuna. U għalek waqt nżommu il-ftajim fuq ħiles tal-persuni, il-gvern Svizzeru eh, diġa ħa ħafna miżuri f'konsultazzjoni qabel la bozz tal-liġi u la dazzjoni ta' mandat mal-Unjoni Ewropea preparazzjoni ta' ċerti miżuri ta' kompanjament internament U għalhekk bżonn nifu illi dan l bozz ta' liġi jipprevedi wkoll illi ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jkomplu jiġu gvernat fuq il ftejim ta' ħieles tal-persuna u l dan il-qafas li Svizzera tixtieq issib soluzzjoni mal-Unjoni Ewropea. Dan l-elementi wkoll tkellimna fuqhom ukoll fil-qata frata ta' din is-sena bejn il-President tal-Konfederazzjoni Svizzera Samaruga u il-President Juncker tal-Unjoni Ewropea li deċidew illi wafqu konsultazzjonijiet intensi f'dan is-suġġett fid-dawl ta' dawn l-elementi differenti fuq l-aċċess reċiproku għas-suq kif ukoll il-relazzjoni bilaterali u naqblu fuq il-ċaqli ħeles tal-persuni permettu li qabel ma nagħlaq eh, ngħid xi kommenti oħra li essenzjali li ndiskutu wkoll flimkien kwistjonijiet miftuħin li għandhom xaqsu waċaq li ħilissa persuni għax dan jolqot il-ftejim stess fej miżuri oħra jistaw permettu li Svizzar li xi aħjar l-immigrazzjoni, mod partikolari għax din hija element eh, kruċali tal-relazzjoni bejn l-Svizzera u l-Ewropea aħna ma nistax nippermettu li ma natawx eh, ma natux l-ċaqliq ħiles l-importanza li jisħoq ila u għalek il-ftim għaddu fisseħu l-Svizzera ti tirrispetta l-obligi tagħha li jiġu minn dan ir-rapport. Mod ġenerali u essenzjali illa ehm, nkunu nistaw ikonna viżjoni fuq medda twila ta' żmien mingħajr ma nixxeklu minħabba din il-kwistjoni biss tal ċaqliq ħieles. Għalhekk jidirli illi huwa importanti illi ma nikkonsidrawx il-qasam ta' ċaqliq ħieles tal-persuni bħala ehm, ħaġa għalija imma mson ta' strateġija illi nkunu nistaw nibnu fuq ħafna interessi u għalhekk kifat irridu jidħlu iktar fil-fond fir-relazzjonijiet tagħna permezz ta' qafas regolatorju kif ukoll biex ikonna ukoll titjib fosta setturi u għalhekk binaj dawn elementi jkun diffiċli li, li eh, nispjegaw li parlament u l-poplu Svizzru kif nistgħu eh, Eh, nisrispettaw l-akki komunitar nirgazzakom ħafna tal-attenzjoni ta'kom, ovvjament jina għonek disponibli biex nwiġa fal kull mis-socialista jkolkom. Kadro si klar e fran de la pozizjon de la konfederazzjoni. Grazzi ħafna tal-inti kont sinċir dwar il-pozizjoni tal-konfederazzjoni tal-Svizzera, ejjan kunu konstruttivi sa nisimaw l-ambasċatur Bergis Dotter ta' l-Islanda, l-ambasċatur tal-Islanda l-Unjoni Ewropea, 10 minuti tajjeb. Grazzi ħafna, President. Eżis membri tal-Parlament, kollegi, nishtiq nibda billi nirringrazzja l-Komitat tal-invit li għamiltuli biex għannom tal-Norveġja, l-Liechtenstein u l-Izlanda nitkellem fuq dan is-suġġett Aħna nafu dan eh, mendu sar il-ftejn tal-IAEA eh, iktar minn 20 sena ilu aħna dan dejjem mar il-qoddim proċess leġislativ u kol huwa tant importanti biex jiżviluppa li iaea Aħna għalek illum il-Kumitat Limko verament eh, sodisfatti li niltaqgħu maqom. Qabel nitkellmu fuq ċertu kwistjoni li fl-abbozz ta' rapport, l-LIA EFTA u l-Istati jaqblu ma eh, l-istudju li sar dan jinaraw li huwa għaftajim b'saħħtu u jiżgura l-integrità tas-suq eh, waħdini fuq medda twila ta' żmien. il ftejim leħaq l għandijiet prinċipali tiegħu iġifiri li s-suq waħdini wkoll huwa benefiċċju tal-liejja u li l-efta u l-pajjiżi kollha imsiħba. in-negozji, il-settur kummerċjali bekk ġew preservati saru ħafna sviluppi fl-Europa dan l-aħħar 20 sena anki fl-Unjoni Ewropea. U kif insibu fil-abbozz ta' rapport dan il-suq wahdini estis huwa il-mutur fil-ekonomija ta', ta din iż-żona aħna se nkomplu nkunu involuti fil-żvilupp ukoll tal-ġejjini tal-suq uniku tagħna aħna edin insegwu negozjati bej l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq eh, it-TTIP. Aħna qed naraw għalina li tajjeb li jkun hemm kooperazzjoni regolatorja bħala riżultat ta' TTIP jista' jaffetwa ir-regoli tal-suq intern eh, tal-Ewropa u għalhekk ta' l-EA ġifiri nafu li sar suċċess imma dan ma rridux noqogħdu inserħu wis raħna hemm bżonn inkomplu naħdmu biex dan ikompli jiżviluppa. Kwistjoni importanti fuq dan u ninsibuha wkoll fl abbozza rapporti hija numru ta' atti illegali li għadhom pendenti imħabba l-ftejm tal-IAA. Speċjalment il-paragrafu 6 ta' dan l-abbozz rapport innaqsu il-backlog eh, il-backlog li baqa ħaj għalina huwa priorità għall-istati ta' li e ta' u għalek hemm bżonn proċeduri interni għall proċessar tal leġizlazzjoni Ewropea dan kollu ġi introdott f'Ottubru. Hemm ukoll miżuri fuq livell nazzjonali fil-li qegħdin naraw iseħħu fil-istati tal-IAF ta' U il riżultati qed joruni qed narawhom issa wara dawn l-isforzi biex innaqsu il-backlog rajna per eżempju li il-pass tal-proċessar għaddej ġmielu 627 qatt legali saru s-sena l-oħra. Numru oli, it-tieni l-iktar oli l-insibu fl-istorja ta' l-IAF ta' u dan il-pass maġġel kompla fl-ewwel xhur l-erba' xhur ta' din is-sena u bekk ħafna għad-dipendenti issa naqsu. Il-backlog issa naqas biktar minn 25% meta wieħed iqabbel ma l-istess żmien is-sena l-oħra. Imma meta wieħed jara dawn il-ċifri rridu naraw li il-backlog isu xi ħaġa parti integrali tal-ftejjin tal-IEA aħna il-preparazzjoni tibda qabel tiġi adottat adottat xi għadd fl-Unjoni Ewropea. Minnaħa tagħna aħna nibdew preparamenti ħafna qabel meta jiġi adottat xi legali fl-Ewropa, imma il-proċedura ma tistax timbeda qabel jiġi adottat qatt eh, minnaħa tal-Unjoni għax dejjem jista' jkun hemm ovvjament xi emendi tal-aħħar minuta mill-Kunsilu mill-Parlament. U jekk tippermetuli l-sħubija ta' lili lia e mhix l-istess hemm konsiderazzjonijiet politiċi differenti li japplikaw anki ġifiri fuq l-atti legali il-qafas eh, legali u istituzzjonali u ivarja minn dak li nsibu fit trattati Ewropej. Għalek, wieħed dejjem ikun irġadda ruħu biex ikun hemm konformità mal-atti legali biex dan ikunu jistgħu ikunu vinkolanti. L-argument li nsibu eh, f'paragrafu 7 ta' dan l-abbozz eh, tar-rapport li li jgħajf dejjem edin jitolbu eccezzjoni tal-latti tal-Unjoni Ewropea anki ġifiri meta ma jkunx hemm il-provi eh, dawn għalhekk eh, numru tal esenzjoniet qed jola u tajjeb li wieħed nitolbu li dan jerġa' jiġi konsidrat. Huwa importanti li wieħed jaf li f'ħafna każi l-atti tal-Unjoni jiġu eh, adottati mingħajr eżenzjonijiet jew emendi u għadat l-tibdil tekniku ħafna drabi kun bil fors jisir biex wieħed jipparteċipa fis-suq uniku. dan eh, ma jġix ramentazzjoni tas suq waħdini, ma ħafna drabi għet ikun irrit jaddatta ruħu, speċjalment meta għat ikun ikopri xi eh, linja ta' Eh, politika li jkun fil-ambitu ta' eh, l-ftejim IAEA u e, eh, EFTA. Issa, ħabba l-trattat ta' Lisbona l-affarijiet komplikaw ruħom biex wek jiddeċidi dwar l-ambitu, imma wieħed irid jenfasizza li fuq numru limitat, numru ftit, ftit imma t-tili jitħlu f'din il-kategorija, l-li jajjafta e e jaqblu mal-revizjoni li sir fuq ħafna każi. Issa, Wieħed irid jadatta ruħu wkoll meta ġifieri rridu naraw li l-parteċipazzjoni ta' tkun taqbel ma' dawn il-regoli tal-Unjoni u l-affarijiet istituzzjonali li wieħed jista' jsib mill-isforzi li jsiru mill-istati tal-IA jew tal-EFTA dwar il-homogeneità wieħed irid isib dejjem soluzzjonijiet flessibbli eżempju huwa dwar l-autorità ta' supervizjoni finanzjarja. Wara li kien hemm sena l-oħra ftejn politiku, l-esperti qegħdin jaħdmu mal-Kummissjoni biex isibu soluzzjonijiet li jippermettu supervizjoni finanzjarja fl-IAA, anki ġifieri konformità ma' anki fuq il-pakket il pakket tal-enerġija. Dan iġibinna ċertu sfidi istituzzjonali l-inna meta naraw ġifiri l-interessi komuni bej l-Unjoni u l-LIA u l-EFTA. L-istess fil-qasam ta' telekomunikazzjoni meta irritu kunem ċertu irridu naraw li nissalvagwardjaw il-kumpanniji kollha involuti. Iva, hemm eżempji ta' atti legali li joffru ċertu sfidi f'dan l-aħħar, li joffru ċertu sfidi f'dan l-aħħar 20 sena. Imma qed naraw li aħna qed naħ ir-riżultati tajbin biex insibu soluzzjoni li jkunu eh, fl-interess ta' kulħadd. L-istati tal-IALF ta' jibqgħu fiduċjużi fix-xogħol li eh, rridu nkomplu nagħmlu mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Sinjur Ambaxxatur. jiena verament eh, kont kontenta li nisma li jintom qed tagħmlu xogħol kbir biex jonqos il-backlog. Issa nisimgħu il-Professur Christian Tobler għal 10 minuta direttur tal-Liġi Ewropea fl-Università ta' Leiden. Thank you very much, Madam Chair. Ms. Grazie ħafna, um, Signora President, pala persuna eh, mill-Università nixtieq jiena dan l-abbozz ta' riżoluzzjoni eh, ntih daqatajn ehm, u ngħid li dan huwa proġett intern tal-Unjoni Ewropea u dejjem sfida l-implementazzjoni tiegħu imma meta wieħed iqis dimensjoni esterna tiegħu hemm sfida oħra li tidħol li din hija ovvjament l-aġġornament ta' l-akki suppost edin issegwu bil-prezentazzjoni tal-PowerPoint li mux etnara fuq l screens Mħabba l-ħin qed jafas naħseb se jkolli inkompli? Meta wieħed iqis il-dimensjoni esterna, rridu nirrikonoxu l-fatt li hemm gradi differenti ta' kif wieħed jista' is-suq uniku jagħmlu dispożizzjoni ta' eh, pajjiżi li mhumiex membri għandna l-IAA u l-Iżvizzera ġifiri, u għomnek u kol għanna divergenzi għalli li l-erba libertajiet ta' eh, ġifiri liġi għata assoċjazzjoni skont l-artiklu 17 ta' trattat. Imma il-ftejim ma l-Izvizzera huma settorjali kif smajna u ikopru tlieta minn erba libertajiet u anki parzjalment, mhux kompletament fil annest tal-position paper għandkom dawn il-kategoriji u naraw kif żviluppaw il-ftejimiet bilaterali u taraw il-pakketti differenti u l-divergenzi bejnietom. Eġifiri, Eżempju ieħor, wieħed jista' jqis it-Turkija fejn għandna il-ċaqliq tal-merkanzija u l-Customs Union, jiġifieri hemm differenzi. U jiena ngħid li dawn jagħmlu differenza meta wieħed jitkellem fuq eh, il-xkiel l-ostakoli. Meta wieħed iqis il-liġijiet, l-aġġornament, l-interpretazzjoni, l-applikazzjoni, l-implementazzjoni ta' insibu l-raġonament tal hemm il proċeduri li jħeduħsibom il-komitati konġunti. Hemm Affarijiet oħra li huma paralleli bil-ruoli implementazzjoni teknika, l-interpretazzjoni tal-liġi, l-applikazzjoni fil-prattika u kol mill-rati u proċedimenti tal-liġi EAA. U jiena dal-aħħar sirt naf li l-aħħar sviluppi huwa li hemm iktar rida anki tal-rati tal-IEF u lefta biex jirreferu l-kazijiet li jirreferu l kazijiet għal orti tal-lefta mela fuq l-Svizzera l-sfidi huma l-istess. L-interpretazzjoni, l-aġġornament, l-applikazzjoni imma f'qafas legali li mhuwiex daqshekk eh, bilanċjat għax nafu li hemm ħafna diverġenzi u għalhekk l-isfidi huma wkoll differenti skont ġifiri l-kuntest. Dan insibuha fil-labossa rezoluzjoni ġifiri referenza għal il-qafas indistituzjonali li qed jiġi negozjat bħalissa. Umbat meta nidħlu fis-sustanza ta' dawn il-kwistjonijiet kollha ta' dan is-suq eh, waħdin nerġa' nisħafu il-fatt li l-implementazzjoni sħiħa tal-suq intern kollu mhux possibbli f'dan il-kontest minħabba ir-raġunijiet li smajna iġifieri li m'hemmx eh, dan, dan so intern ma mhuwiex estisa għal kollox. Jiena peress li jien nitkellem eh, barra dan it-torri tal-avorju, nista' ngħid li tistgħu tikkonsidraw dan l-affar u tgħidu mod iktar ċar li EAA u l-Iżvizzera mhumiex l-istess, l-istensjoni mhix l-istess u dan għandu konsekwenzi fl-argumentu diskussjoni. Għalhekk jiena nissuġġerixxi wkoll li tkun kieku ħaġa tajba li fil-komunikazzjoni mal-Iżvizzera tgħin l-Unjoni Ewropea li ma tinfasizzawx dan is-suq sħiħ speċjalment meta wieħed jitkellem fuq l-inzjattiva tal-immigrazzjoni massiva. Eh, smajna u koll li n-nis fl-Svizzera dawk li jifutaw iridu jikontrollaw li jamlu l-capping fuq l-immigrazzjoni, jaraw l-preferenzi nazjonali u koll japplikaw l-ftejimint internazjonali. Ovvjament dan ma jaqbilx ma trattat bejn l-Unjoni Ewropea u eh, l-Svizzera fuq il-movimenti l-estan-nis ġifri għattaraw eh, u kol mit-ċart Meta wieħed eh, jara fuq dan kollu, il-suq intern ma tantx jista' jinqasam. U dan eh, il-suq intern mhuwiex bħal ġobon Zvizzeru li jista' jinqasam. Jiena eh, ngħid li din mhux xi ħaġa li tista' tgħin Għalek, nista ninkoraġikom, eh, qed naslu bil-PowerPoint mill-leader tgħid il-kellima. Imma mhux qed timxu l-slides. Nixtieq ninkoraġikom biex tarfu li tiddefinixxu il-pożizzjoni tal-Unjoni per li da ma jkoprix kollox. Tajjeb, per eżempju, nitkellmu fuq il-helpful passage, li il-ċaqliq ħieles tal-persuni dejjem kienet ħaġa importantissima anki għall-approċ bilaterali. Imma li nejdu li dejjem kienet hekk jiena nistaqsi jekk kienx hekk dejjem. Wieħed jista' ukoll jgħid eh, li palm qalet is-Sinjura Ashton meta kienet qalet kemm huma importanti l-prinċipji fundamentali tal-movimenti lesta n-nies biex torbot l-Unjoni Ewropea. Nixtieq ninsemmi żewġ punti oħra fil-dokument ta' rezoluzzjoni, la bozza rezoluzzjoni tamlu distinzjoni bejn il-moviment ħieles Eh, minn banda u minn banda l-oħra l-immigrazzjoni minn pajjiżi terzi. U il l-es fl-Unjoni Ewropea qed nitkellmu fuq liġi Ewropea, ġifiri liġi ta' essu internu l-oħra hija tal- li taqa' taħt il-pilastru tal-ġustizzja. Imma dan ma tantxejn ma l-Iżvizzera għax dawn l-affarijiet ma tantx jiġu mifhuma b'dan il-mod U ovvjament, in-nies li votaw dejjem eh, in-nies tal-Iżvizzeri eh, dejjem jgħidu li hemm wis immigranti. Għalhekk tajjeb li ma l-Unjoni ma tenfasizzax dak kollu. Bħala l-aħħar pont fil-rajna dan l-aħħar li l-partiti politiċi dejjem fl-Iżvizzera għalu li mhux biss l-istat imman kumpanija jeżerċizzju wkoll il-preferenzi nazzjonali u din xi ħaġa wkoll ta' min jidiskutija. għax ovvjament dan mhux konformi mal-ftejm kif inhu palissa artiklu fil- fit-tratt fil-ftejim li jgħid li anki l-kumpanniji iridu jirrispettaw ċertu eh, klawżoli fil-kontratti li jagħmlu. Għalhekk jekk wieħed is li jgħajjaj hemm eh, ċar kollox huwa mifhum tajjeb Jekk wieħed iqis mbagħad il-qafas mal-Iżvizzera l-affarijiet huma iktar komplikati. Iktar komplikati minn dak mal-IEA. U għalhekk l-isfidi ovvjament huma iktar eh, komplikati. Jiena nissuġġerixxi li tiċċaraw fil anki fit-titlu ta' rezoluzzjoni li eh, l-affarijiet huma differenti mal-IAA e u l-integrazzjoni parzjali mal-Iżvizzera jiena ma naħsibx li tamlu distinzjoni bejn il-movement ħieles u l-immigrazzjoni u kol tamlu il-punta kon fuq il-preferenza nazjonali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, professur tal-pariri tijak, interessanti ħafna. Malar, malar, kommenti dinja dar tal-poplu tal-Europa, diffiċli ma naħorġux dibattitu, ovvjament, bżon nikola dibattitu fl-Europa u għanna debattitu bil ħafna fl-Unjoni Ewropea stess fuq l-immigrazzjoni u fil-ċaqli tal-persuni. Għanna problemi f'kull stat membru fuq in-nies ċittadini li jiġu mill-istati membri l-oħra, ecc. U għalek ma naħsibx li semorru l-ura u najdu illi namlu sumatura ta' distinzjoni bejn ċittadini tal-Unjoni Ewropea jew immigranti minn pajjiżi terza xogħol l-istess debattitu fl-Unjoni Ewropea imma nżommu sot fuq iċ-ċaqliq ħieles mhux kulħadd jaqbel imma din hija l-pożizzjoni tagħna dawn kienu biss ehm, kommenti spontani minna ħatijar u naħdi l-kelma li l-Kristjan Schreiber nil-aklura unek eh, pozizjoni oħra sa' direttur ta' direttorat eh, su intern fid DG Grow fil-Komissjoni Ewropea għandek 10 minuti dispozizjoni tijak. Grazie ħafna signora President, Azizi, eh, deputati, Sinjuri, pala l-axar tal-erba kriba mis niprofa ma noqgħodx nirrepeti dak li ntqal diġà dak li huwa il rapport tal-Andrea Xab nixtieq nirringrazzjak u nagħmel referenza għal konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-2014 e, juruna kif triq li nirridu naqbdu biex ikonna viċna tajjeb u għal daqstant jek naraw it-titlu tal-konklużjoni tal-Konsil tal-ċempju tal-2014 fuq l-estensjoni maġen ta' suq intern u l-elezzjonijiet ma' pajjiżi tal-ponent mhux stati membri, naħseb illi dan jagħmel tajjeb illi enfasizza żewġ aġettivi terminaw dan ir-rapport partikolari suq eh, Eh, waħdin il-GSTs l-pajjiżi eh, l-lin mill unjon Ewropea u li huwa suq omoġenu. Ħemma l lura għal karatteristiċi ta' dan is-suq qabel ma nindirizza ċerti kwistjoni speċifiċi għandhom x'jaqsmu mal-Unjoni Ewropea mal-EFTA mal ia il-mikrostati kif ukoll l-Svizzera u meta nitkellmu fuq eh, suq intern STs naħsbu l-ewwel qabel kollox ġiet ċarata wkoll fuq ma' li jgħid e li ilu fis-seħ iktar minn 20 sena naf li ħafna nis mid-dinja akademika jgħidu li dan l-ewwel eh, ċiklu ta' relazzjoni tal-Unjoni Ewropea kellha wara ovvjament il-pajjiżi ta' tkabbir eh, kważi ġifiri 3000 direttivi ta' suq intern hemm son infakru dawn ir-regoli u regolamentazzjoni li applikaw ukoll l istati tal-EA l-Iżlanda l-Liċistan u għalhekk de facto eh, ċittadin tal izlanda u kumpanija jista' jkollu l-istess libertajiet fl-Unjoni Ewropea kif ikollu eh, pajizu l-istess japplika wkoll għall-Istati membri għal dawn il-tlet pajjiżi msieħba. L-Iżvitra ma tamel parti mill-EA ma tipparteċipa partit importanti ta' suq intern kif smajna u koll eh, għax għanda iktar minn mit ftejim bilaterali u għalek partiċipant parzjali f'dan laqs qasam ukoll. It-tieni punt meta nitkellmu fuq eh, suq intern estis biex naslu għall-omoġenità din hija ħaġa importanti ħafna mill-esperjenza tiegħi ta' kuljum fuq ix-xogħol jiena eh, responsabbli għal gvernanza tas suq waħdin u l-gvernanza tfisser niżguraw il dan is-suq eh, jimplementa ruħu, jasal għal suċċess għal benefiċċju ta' ċittadini tana u niskuraw il-leġizazzjoni ġdida tkun kollha tajba biex topera, aħna wkoll nidiriġu bħala Aġenzija tal-Inforzar tal-Regoli u għalhekk mhuwiex pjaċir illi nibdew xi eh, proċedura ta' ksur għal stati membri illi ma implementawx il-leġilazzjoni tas-suq Interu dan il-każ se isiru iktar rari kull ma jgħaddi żmien imma l-essenzjali nagħmlu hekk għax jekk li hemm l-obbligu minn naħa tal-Kummissjoni imma dan iwassal messaċċar ċar li l-istess prinċipji l-istess regoli huma ħaġa importanti mhux biex ħaġa fuq il-karta u għalek aħna namlu ħafna sforzi biex nevitaw li naslu għal stadju fejn ikonna bil-fors natu bidu għal dawn il-proċeduri ta' ksur u għalek Ehm, aħna eh, għanna dialogu sostenut ma l-Istati membri niprovdu orientazzjoni fuq eh, biċċiet forsi komplessi ta' ġislazzjoni kena diskussjonijiet per esempio fuq direttiva ta' servizz reċentement ukoll kena ħafna workshops fuq il-pubblikazzjoni eh, li hija komplessa ta' xiri pubbliku ta' fuq il u koll il-network ta' governance l-istrumenti tagħhom li ġew u koll implementati biex niżguraw li ċittadini kunu informati mid-drittijiet tagħhom u l-problemi kunu jistgħu jiġu solvuti mod pragmatiku u malajr u nevitaw kemm jista' jkun dawn il-proċeduri ta' ksur u l-pajjiż li hija koll impenjati sew u lek nixtieq identifa nitkellem fuq il-portal, is-sistema IMI fost l-Stati membri, il-Solvit ukoll li ta' fuq sew kif ukoll il-EU Pilot mħabba l-proċedura biex nevitaw proċeduri ta' ksur. U fl-aħħar mill dan il-komitat dejjem kien interessat ħafna fuq iskobu tal tas-suq intern illi wera matul iż-żmien illi huwa strument effiċjenti ħafna li juri wkoll il-progress fit-trasposizzjoni u għalek ma naħsibx li hemm bżonn niżviluppaw iktar għaliex ta' maċenità huwa fattur tant importanti u da kollu huwa bażi ta' regoli komuni kif ukoll għal fiduċa reċiproka. U jekk naraw is-sitwazzjoni li mi għallak li għandax x'taqsam li jekk impenn sħiħ ta' dawn l-aħħar 20 sena l-implementazzjoni tal-akki fuq is-suq intern u biex nizguraw li kunem din il-level ta' omogenita u importanti li najdu li għanna il-pilastri u l kostruzzjoni illi l-autoritajiet segretarjatu jekk ikun hemm bżonn ukoll il-qorti tal-efta. U kif smajna ukoll kollox qed jopera sew, ovvjament dejjem hemm lokal titjib u hemm bżonn itnajdu wkoll il trasposizzjoni u l-iskobod dan huwa persentaġġ ta' għaddi legali jiġu trasposti fl-leġislazzjoni nazzjonali li ma ġewx pereżempju notifikati f'waqthom jew parzialment u hemm xejra ta' tħassib naħa tagħna li dawn il-stati tal lefta u tal-IA deficit qed jikber mill-2011 u f'April kien ta' 2% id-doppju tal-mira ta' 1%. L-Iżlanda kien hemm titjib minn 3.1 għal 2.9 mill-ħarifa imma mhux dan li konna tamajna u l xejra fl-istati membri fortunatament qabdet aħna għanna deficit ta' 0.5% fejn inizjalment il-mira kred 1% u għanna bistat membru wieħed li għandu 1.4% ġifiri li l-mil mira u għalek dan huwa biss eh, stampa eh, parzjali għanna ħafna għatti li għed jistennu biex jikunem iktar kooperazzjoni ma li jiej, ma nxie nitħol iktar flettal, naf li jem situazzjoni komplessa konstituzjonali ma dini xejra li jem bżon monitoraw għam li ħafna. tejn tal axar fuq l-istat ta' ta', ta territorju dimensjonijiet Andorra, San Marino, Monaco, bżonn li wieħed jgħid hawnhekk li negozjati u l-ftemi ta' assoċjazzjoni għadhom kemm bidhom dawn il-pajjiżi u ovvjament għandna f'stadju bikri ħafna imma dak li hu l-aċċess għal suq intern joħroġ ċar dawn il-ftemi hemm bżonn jinkludu wkoll dispożizzjoni ġenerali fuq adazzjoni eh, dinamiku li għandu xaqsa mal u nasbu u koll li tkun hemm mekanizmu għal soluzzjoni ta' ilmenti u l-inforzar ġudizzjarju. Għalhekk naħseb fl-aħħar mill-aħħar dak li meta jkun hemm estensjoni għas interna dawn il-pajjiżi konna il-mezzi u salvagwardji f'postom biex nigarantixxu l-omoġenità u ċertezza għax ilna nlestu għalija u lek eh, nala bil-Svizzera kif dejna dan ismi ħadd jaf li s-sitwazzjoni ma tantx hija waħda faċli waħda id-disa ta' frat ta' sena li għaddiet u eh, ta' sikwit naqraw fil-mezzi eh, ta' xandir l-Unjoni Ewropea qed ikollha eh, tiżom sot wis forsi li snaqridu nikastigaw l-Iżvizzera u mantuwiex iktar aċċess s suq Ma bżonn li wieħed jgħid mingħajr tlaqliq da mhux il-każ il-Komissjoni u l-Kunsilju dak li qed naraw ukoll mill-bozz ta' rapport ta' Andrea Schwab, il-pożizzjoni tagħna baqgħet ma nbidlitx tal-aħħar snin li Svizzera hija eh, partner importanti ħafna huwa fl-interessi ċipriku ta' relazzjoni tan nirġom saħħin matul is-snin jiġu sviluppati iktar waħna maħniex kontra illi ikun hemm iktar oqsma fejn iż tista' tipparteċipa fis-suq intern ma dan huwa importanti ħafna kif qatt qabel hemm drittijiet komuni fis-suq ukoll komuni u s-suq intern jopera permezz ċerti prinċipi li ma nistgħux negozjaw fuqhom min jixtieq jissieħeb għandu bżonn japplika dawn il-prinċipji billi kollha kemm aħna eh, nafu l-futbol għanna maċċi zaw lobiet importanti u nuża eżempju jekk ma nistawx najdu rridu eh, nagħmlu l-kampjonat ma'kom imma ma nħobbux ir-regoli tal-offside jew forsi nixtiequ nilabu miflok 11-12 u huwa importanti nkunu konxi tal-regoli fondamentali tas-suq intern dan ifisser illi musa jkun sorpriża għal ħadd illi Għana se nkomplu nżomma l-prinċipju li kena fil-konklużjoni tal-Konsil mill-2008 Mbagħad fl-2010, fl-2012, fl-2014 nistgħu nagħtu iktar aċċess fis-suq intern jekk naslu għal ftehim mal-qafas istituzzjonali tim li ġaġi msemmi għal ftehimiet fil-futur fejn l t tipparteċipa fis-suq intern biex nizguraw dak li semmejt qabel ġifir l omogenita u ċertezza legali. U dan in-negozjati kif nafu bdew u naħseb u nittamaw illi nkunu nistaw naslu għal konklużjoni mimli li suċess. Issa kemtejn fuq iċ-ċaqliq tal-persuni dan dan huwa valur fondatur fil-qalba tas-suq intern kifat għandu affett pozittiv mhux biss fuq l-ekonomija Ewropea kif ukoll fuq l-ekonomija Svizzera kif ukoll fil-finanzi pubbliċi u ċaqli ħieles naf li għadne kemm irrepetejna dan ħaġa huwa ma prinċipju bażiku ma nistgħux nfetqu fuq u għax le ovvjament jisfaxxa suq intern u ċ-ċittadini Ewropej stess jaraw il-ċaqliq ħiles para wieħed mill-kisbit l-iktar importanti l-Ewropea kif ukoll il-qalba ta' relazzjoni bilaterali mal-Iżvizzera u għallek għadu problematiku ħafna u għat nirrispettaw tradizzjoni tal zvizzera ta' demokrazija u għacċa l zvizzera ma tistax njura eh, dawn l-obligi internazzjonali u u ta' sikwiet sena li għaddit il-Komissjoni fuq livell iktar olem li taċċar ma jistax jasal kompromess fuq id-drittijiet fundamentali ta' li ta' ħieles u l ti preferenzi dan il-qasam imma nittamaw li nsibu soluzzjoni għal din il-problemi qabel l-iskadenza ta' tlet snin kont iskostituzzjoni Svizzera. U lej biex nikkonkludi l-għana unnek kien identifikaw eh, ostakola l-implementazzjoni sħiħa ta' suq intern blefta u l-Svizzera u għalek għal tlet pajizi tal-EEA implementazzjoni sħiħa hija realtà motija permezz tal-ftehima li hija ġeneralment jopera sew imma kifat hemm loka titjib. Għall-Iżvizzera minn banda l-oħra l-parteċipazzjoni fis-suq intern huwa biss parzjali parzjali minħabba l-fisċa ta' politiki ta' suq intern fejn għanda l-aċċess fil-Svizzera hemm iktar minn mit ftehim settorjali imma mhux loqsma kollha huma koperti u s-servizzi per esempio mhumiex koperti kollha ma' dan il fejm ġenerali, anki jekk il-ftehim fuq iċċaqliq ħiles ta' persuni jgħid ukoll li jista' jippermetti iċċaqliq ta' merkanzija għal xi perjodu fejn tibbateċipa l-Svizzera dan huwa dovut għal natura statika ta' ċerti ftehimiet u għalhekk anki il-nqas ta' impenn wieħed jadatta l-akki u nqas ta' obbligazzjoni li jkun hemm referi aħħari. U kif semmejt il-qafas il-ftehim ta' qafas tradizzjonali jekk ikun fis-seħħ inkunu nistgħu jkollna din istampa ġenerali biex l-estensjoni tas-suq intern tas-suq ikun wieħed omogenju. Grazzi. Clarifying. Grazzi ħafna tal-li ċarajt il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li aħna fil-fat lesti illi naqsmu il-benefiċi tas suq intern ma' asħabna li huma msieħba magħna fil-kummerċ. Nibda sabiex nistieden lil Anna Sanders illi hija rapportera dell-opinjoni fil dan il-Kumitat tal-Emple. Grazzi ħafna tal-li intom edin til-għawni għawnek fl-imko jena nishtiq nirringrazzjakom għax xogħol li qegħdin tagħmel anki flimkien ma' rapporter Andrea Schwab. Jiena fil-fatt rapporter fil-komitat Amplua u affarijiet soċjali u senatu il parit tagħna uh, fuq dan is-suġġett u dalodu stess jiena uh, fil-kumitat tiegħi tajt l-opinjoni diġà. Opinjoni li huwa eh, uh, wieħed li qed josserva dawn il-kwistjonijiet Um, u mill-perspettiva ta' dak li għandu xaqsam ma' xol u anki il-movimenti l-est tal-persuni. Fl-opinjoni tijaj, fil-qosor, aħna enfasizzajna tlet punti. L-ewwel net il-bżonn li inneħħu l-ostakoli għadbaqa għal mobilità professjonali u dik cross-border ma l-Svizzera u anki il-pajizi kollha tal-EAA u ninkoraġixxu il-pajjiżi bħall-Iżvizzera u dawk tal-EEA biex verament jamlu trasposizjoni u tal-liġijiet u jaraw li dawn jiġu osservati ġifiri tal-Europa u anki l-Svizzera qed tintalab biex tirrokonexxi il-kwalifiki professjonali. U l-aħħar punt, il-punt li l-iktar ġi diskuss dal-ħodu flimkien mal-kollegi li ovvjament joħroġ wara referendum fl-Iżvizzera huwa il-fatt li edin nfakru li l-rida tal-poplu tal-Iżvizzera tiġi rispettata imma li relazzjoniet bejn l zvizzera u l-Unjoni Ewropea huma importanti, huma eh, ilhom magħna, huma qawwija u huma importanti għaż-żewġ naħat, imma fl-opinjoni tiegħi qed nitolbu l-Unjoni Ewropea li tibqa' stretta fuq il-dritt fondamentali tal-movimenti les tal-persuni Ninsisti wkoll fuq punti oħra l-ratifika tal-protokoll tal-estensjoni tal-LCP għal Kroazja qed ninkoraġġixxi wkoll l Zvizzera biex tirrispetta il kondizjonijiet li huma neċessarji għal partiċipazzjoni eh, fil-programm Erasmus u wkoll qed ninsistu fuq il-bżonn li jena taw kondizjonijiet ta' em, eh, kif jintlaqaw il-nies fl-Svizzera, dawk li jmorru jaħdmu emmek. Ġifri, aħna għedin inkomplu ninsistu verament fuq ir-rispett tal-prinċipju tal-moviment ħiles tal-persuni eh, li jaħdmu tal-ħaddima qed inti qed stess li hemm iktar minn 280 elf persuna li imorru mill-Iżvizzera biex jaħdmu kuljum. U skużawni jekk mhux se noqgħod għal biex inkompli nisma' dibattitu għax għandi affarijiet oħra qed jistennawni. Issa, is-Sinjura Marija Grapp. Pini pala il-Shadow Rapporteurs sta' Soċjalisti. Președinta, vreau de la început să mulțumesc doamnei eh, director. Grazie ħafna, signor President, nirringrazzja l Christine Schreiber tal-prezentazzjoni. Spiegaċini għal-pozizjoni tal-Unjoni Europea u tal-Komissjoni b'moċċar. Ħafna grazzi li l ukoll. Eh, eh, Aziza Ambasċatur, inti ħriġt ċertu ċifri importanti u permessa dawn iċifri ċifri inti tlab tal tittib bejn il-pajizi ta' kum l-Unjoni Ewropea għalli aħna jkollna arranġament li joffri l-istess aċċess l kulħadd għas suq Għaż-żewġ naħat minħabba li kif għedna anke l Svizzera jistgħu jibbenefikaw minn dan mhux biss l-Unjoni Ewropea. U l-investituri u l-entrepreneurs investew ħafna miljuni fl-Svizzera stewa diffiċli għal ħafna nies minħabba ċertu eh, punti għandu xaqsu mal-viza jiena fil-fat qed nara illi vjaġġajt ħafna l-Svizzera il-kontraparti tiegħi sibu diffiċli biex eh, niltaqgħu. Inti li qed tinti professur, sorprendini mhux ftit, inti qed illi hemm ħafna affarijiet li mhumiex mifhumejn tajjeb fl-Iżvizzera mela tridu tispjegaw l-affarijiet aħjar liċ-ċittadini fl-Iżvizzera aħna rridu nirrispettaw il-liġi u r-referendum li sar hemmhekk, però taħsbu illi l-affarijiet kienu spjegati sewwa lil nies tal-Iżvizzera dwar restrizzjonijiet li votaw dwarhom u favorihom minħabba li ma tistax tipparteċipa bisħieħ f'din it-tip ta' proċedura li teġbaħ l-ġobon Zvizzeru. U skur li Andrea sul partiti ħajħorġu kompromess tajja u noħorġu b'opinjoni bilanċata, però importanti ħafna li aħna nikkonsidraw dak li ntqal mill-rappresentant tal-Kummissjoni llum. Ġifieri aħna ma nistgħux inċaħdu l-ċittadini mill-dritt li għandhom li ċaqalqu b'mod ħieles għandu jkun hemm bilanċ bejn iż-żewġ naħat. Rridu niftakru wkoll li hemm iktar minn mit ftehim li huwa stabbilit miż-żewġ naħat allura jiena nixtieq li jkollna arranġamenti tajbin. Grazzi ħafna San Nikola Danti. Grazzi ħafna fil-qosor l qed nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għad il-proposta li rasqenna nirringrazzjakom ħafna wkoll tal-interventi il-ċesqom il-Komitat tal emplu Jiena naħseb li dan huwa suġġett importanti ħafna. Imbosta zoni fuq il-frontiera illi għandhom ċertu kwistjoni sensittivi għed naraw illi fil-fatt jiena ġej mir-reġjun fejn hemm ħafna nies illi jaqsmu l-frontiera ta' kull imsa biex imorru jaħdmu. Aħna nafu li rridu nirrispettaw l-opinjoni tal-poplu sovran, iżda f'dinja fejn aħna qegħdin nitolbu lil ħaddieħor sabiex jirrispettaw ir-regoli interni jekk kif qalet għal il-rapporter u kol għal il-rapporter tal-intern, għana rridu naraw li fl-Europa rridu immexxuhom fid-direzzjoni t tajba u nirrispettaw l-impenni illi ttieħdu mill-istati membri. U naħseb li dan l-istess ħaġa li nagħmlu fil-kuntest tal-Iżvizzera. Jiena laqatni dak li għal is-surġba fir-rapport jew li f'dawn l-aħħar ftit snin kien hemm nuqqas ta' konformità mal leġislazzjoni Ewropea. Jiena naħseb illi qegħdin nagħmlu passi lura minn flok passi il qudiem Pass lura li żgur li ma nistgħux nihduwa illi nċaħtu ċittadini mill-ħelsien ta' eh, moviment mill-ħelsin li huma jiċċaqal u minħabba li din wieħed mill-prinċipi illi fundaw l-Unjoni Ewropea aħna nafu illi storikament għandna rapporti b'saħħithom ħafna anka l-Svizzera, l-Svizzera da fil-qalba tal-Europa, mdawra ma stati membri tal-Unjoni Ewropea allura dan huwa suġġett li verament huwa importanti. Jiena nixtieq ukoll nsaqsi l rappresentant tal-Kummissjoni jekk dan huwiex punt li qed ikun ikkonsidrat sabiex inselvu din il-kwistjoni tal-ċaqli eh, ħieles tal-ċittadini tagħna maħabba illi kif hemm miktub fir-rapport aħna ma nistgħux nieħdu passi lura, żgur li le. Pjazzi qabel ma nisimgħu lill-mistednin tagħna sabiex jirrispondu mistoqsijietna mistoqsijiet li inti Andreas kellek komment. Iva, grazzi, Signora President, jina xtaqt illi nsaqsi l kellima kollha mistoqsija fil-qosor. Mill-ewwel net jiena nixtieq eh, nsaqsi lil professura Tobler illi xi ħames snin ilu kienet hawnhekk mistiedna bħala speċjalista illi kienet initna ħafna wkoll fix-xogħol tagħna u nixtieq ninaqat mal-mistoqsija tas-Sinjura eh, Schreiber, anzi ma dak li qalet is-Sinjura Schreiber, jekk aħna qegħdin naraw li verament dan id-dritt ta' ċaqliq ħieles Eh, tal-nies mhuwiex marbut biss ma' suq intern, iżda huwa marbut mal-ftejjin bilaterali li kien diġà stabbilit fil-Fundazzjoni u t-fassil tal-Unjoni Ewropea. Aħna irridu naraw kif il-ftejn bilaterali tal-1999 jista' jintużaw jkun implementat biss jieħu nagħtu kontribuzzjoni tajba permezz tiegħu. Iċ-ċaqliq ta' ċittadini tant huwa importanti minħabba dan il-fatt li dan huwa inkluż ukoll fil-ftehim bilaterali u mħabba li dan il-ftehim hemm ukoll ċertu bilanċ li jissa huwa għamet ta' parti minn hekk qed naraw li minnaħa tal l lura ċertu dawn huma talbiet politiċi biss jew nkella tentattivi sabiex inbidlu dak li hemm fil-ftehim. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar iċċaqli ħieles ta' ċittadini u kontribuzzjoni tal-ħadima barranin fis-suq Zvizzeru eh, jiena x'tusur ambaxxatur insaqsik taħseb li għamel sens meta ċittadini barranin jiġu fl-Svizzera ma jsibux posta xol jibqaw fl-Svizzera dawn il-1.4 miljoni ta' nis li jiġu fl-Svizzera. Dawn huma nis li huma eh, ħaddiema li qegħdin eh, jikontribwixxu l-ekonomija tal-Svizzera u li sabu xogħol hemmhekk. Allura dan il-1.4 miljun Eh, persuna. Dawn mhumiex immigranti jew nies li tifittxu l-azil, dawn huma nies li eh, sabu xogħol. Allura rridu naraw eżattament kien nifirdu l-problemi jekk din hija problema tax-xogħol jew le. Sinjora Schreiber, jiena nixtieq insaqsik, inti mid-dak li taf dwar il-Kummissjoni Ewropea tista' tgħidilna xi ħaġa dwar il-fatt jekk hemmx l-opportunità li l-Kummissjoni Ewropea tkun tista' titkellem darboħra mal iżvizzer u tinnegozja magħhom wara r-riżultat ta' referendum fuq id-dritt ewlieni ta' ċittadini Ewropej li jiċċalu b'mod ħieles u sinjura ambasċatur jiena li illi fil-fatt iċif li inti semmejtina fuq il-backlog jina ħaniħu nota tagħhom. Grazzi ħafna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 il-vot il-vot qatt mija problema hija l-espressjoni demokratika ta' poplu. U fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea hekk il-poplu jesprimi ruħu. U aħna dan nagħmluh eh, kull ġifiri il-vot huwa turija ta' xi ħaġa. U qed nitkellem issa fuq il-movimenti l tal-persuni dejjem kienet ħaġa li ġid diskussa ħafna f'kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Il-vot popolari ovvjament huwa problematiku fuq dawn il prinċipju fondamentali għax irreġa' iġipi għajjem id-dibattitu. <laughs> Jiena naħseb għax dan mbagħad jiġib il-problemi għassu Inter, naħseb mhux ħaġa sow li nqissu l-affarijiet dim dan il-mod. Jiena naħseb li n-nies għandhom t-sennijiet irridu naraw xiridu u nipprovaw nirrispondu għalihom U jekk ek edin namlu fl-Svizzera, ġifri għanna abbozz ta' liġi, ġifiri li għanda dispozizjoni kostituzjonali li rridu namlu liġi fuqa u rridu kol inkomplu nirrispettaw il-stajmiet internazjonali li għanna anki mal-Unjoni Ewropea. Dan e, forsi wieħed jista' jara li huwa kumpless ħafna imma jekk inkomplu nimmaġinaw li dawn huma prinċipji li ma nistgħux immissuhom Iġifiri l-volontà popolari u anki il-prinċipju fondamentali li nsibu fit-trattat tal-Unjoni Ewropea qatt se naslu. Ħadd fil-gvern tal-Iżvizzera qiegħed eh, jgħid li mhux hekk fl-Unjoni Ewropea li dan mhux eh, dritt fondamentali, imma eh, aħna rridu wkoll li namministraw l-immigrazzjoni wkoll skont il-senijiet tan-nies edin niddiskutu, edin niddiskutu kol, mux fi Brussel, għax issa wasalna wkoll mal-Unjoni Ewropea għal sena sieħa din baqgħet rifjuti li tiddiskuti għax il-President tal-Kummissjoni Ewropea iddeċida ovvjament eh, ma mal-awtoritajiet li huwa jrid jiftaħ diskussjoni. Ħaġa oħra, Sinjura, inti tkellimt fuq il-viża u dan sorprendini biex wieħed jidħol eh, fl-Iżvizzera, iċ-ċittadini Ewropej m'għandhomx bżonn viża. Imma għal dawk li mhumiex mill-Unjoni Ewropea, eh, aħna napplikaw il-regoli ta' Schengen, eh, mhux aħna ddeċidejnihom ir-regoli ta' Schengen intom. Iġifieri noqogħdu ftit attenti x'ngħidu fuq dan il-kwestjoni tal-viżas. Fuq is-suq intern, Jiena sodisfatt nisma dal-ħodu li kullħat qed jgħid li l-Iżvizzera ma tipparteċipat b'mod komplut fil istu intern, għax anke mill punta di vista filosofika ja ovvju li l-Iżvizzera m'għandix jett fuq il-liġijiet tal-Unjoni, e din issegwihom għax iddeċidiet li tamelek għanna ċertu regoli li jaħdmu mod statiku, mux pratiku, imma l-affarijiet jaħdmu l-ftejmit edinem, aħna għanna ħafna relazzjonijiet bejnietna, anki dik tan-nies, ovvjament eh, l-affarijiet huma komplikati, imma dawn huma regoli tal-klabb ta' bejnietna. Il-proċeduri huma komplikati huma l-affarijiet ma l-Unjoni Ewropea irridu naraw kif mill punt ta' vista istituzzjonali fl-affarijiet jaħdmu. Anki ġifri jek namlu f'terin li jkun iktar revoluzzjonarju, ma naħsibx li hemm ħafna pajjiżi terzi, hekk intom tgħidulhom il-pajjiżi mhumiex imsieħba f'Unjoni, li jaċċettaw li l-Qorti ta' Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jaċċettaw u jaddottaw is-sentenzi tagħha. Aħna u kol naraw li l-applikazzjoni omogena eh, din il-liġi tiġi applikata u naċċettaw li l-Qorti tal-Ġustizza tgħid eżattament eh, toħroġ i sentenzi u aħna nirrispettawhom. Imma wieħed irid jifhem li kif f'każijiet bħal dawn l-Iżvizzera manda l-ebda jett li titkellem fuq il-regoli tal-Unjoni Ewropea ma tista' tiġqgħad tiddeċidi fuqhom dan huwa punt importanti. Issa, biex nirrispondi l-sur ġvab huwa minnu il-fat li eh, il-movement il tal persuni il-koordinament tas sistemi ta' sistemi soċjali u anki il-diplomi aħna ma tkellimna xejn fuq iċ-ċittadinanza Ewropea li tgħid li anki dawk il-persuni li m'għandhomx eh, kuntratt ta' xogħol ikunu jistgħu joqogħdu fil- fil svizzera u dan eh, fil-Ġermanja, l-Renju Unit mhuwiex bħal tagħna, aħna eh, qed ngħidu li dak il-persuni biss li għandhom kuntratt ta' xogħol jista' jidħol fl-Svizzera din hija ħaġa tajba dejjem l-estili aħna li għandna dawn il-miljuni ta' nies li jaħdmu u iktar minn 280.000 li jiġu kuljum, dan huwa importanti għall-ekonomija tagħna imma jiġu għax il-Ġermanja, il-Franza u l-Italja m'hemmx xogħol. Għalhekk jiġu u anki jiġu għax il-kondizzjoni ta' xogħol huma aħjar minn dawk ta' pajjiżhom. Jiġifieri eh, kiku da, da ma kienx minnu ħadd ma jivvjaġġa 200 km kuljum biex jiġi jmur jaħdem f'pajjiż ieħor tajjeb li eh, dan huwa jgħin l ekonomiji tagħna eh, ma jekk sux xfab li aħna qegħdin naprofittaw ruħna mill-xogħol eh, Ewropea hija dan huwa minnu imma l-Unjoni Ewropea wkoll tapprofitta minn suq li tant qed jirnexxi tal-Iżvizzera. Grazzi ħafna. De divergence. Grazzi ħafna jiena naħseb illi fil-fatt Issa naddu sabiex nisimaw l imbaxxatu Grazzi ħafna. Jiena jekk fimtew nixtieq nirringrazzja l-sur ġvara pilli qali li ħaj ikkonsidra daw l-opinjonijiet li inti ehm, esprimejtu l-fatt li jett li fil-fatt ħat jis dan il-punt. Aħna fil-kuntest ta' l-Unjoni Ewropea rajna li ġilin nkunu vittmi ta' dan is-suċċess tagħna stess qegħdin ngħidu li maħniex iffukati fuq livell politiku laf pajjiżna u laqas l-Unjoni Europea, aħna mhux qed ngħidu li maħniex ħansolvu il-problemi bil-mod ta' kif besibna namlu natu iktar intenzjoni fuq eh, li kwistjoni ta' naħna nixtiequ li nkomplu bid-dialogu dwar su intern li huma ta' interess komuni tagħna narkol. Jiena nishtiq ngħidulkom illi aħna lesti li nieħdu impen ħalli insolvu l-problemi li aħna qegħdin naffaċċjaw illum. Grazzi ħafna biex tatul. U il-professur Tobler nħalli fidejk fil qosser Kirchbock. Iva, grazzi, il-kwistjoni tal-ugwaljanza li semma l-membru onorevoli tal-parlament, naturalment din hija xi ħaġa illi ma nistgħux niċċuduha, naturalment aħna għandna fit-trattat impenn ħadna mpenn għal ċaqli ħieles tal-persuni u dwar mistoqsijiet tas-surġbab, jiena naħseb illi din hija xi ħaġa illi inti tista' tenfazizza li Svizzera hija marbuta b'dan it-trattat, it-trattat huwa validu u fil-fatt dan huwa prinċipju fundamentali illi jrid ikun irrispettat. Issa kwistjoni u l-mistoqsija ta' surġva biġifieri jekk ċittadini Svizzeri tagħna femu vera din kwistjoni ta' gwaljanza jiena qasna żgħar dan weġiba din il-mistoqsija jiena naf li permezz tal-referendumit l-affarijiet li ġraw dan l-aħħar ċertu affarijiet kienu iddubitati u mpoġġijin taħt del daqsxejn xettiku. il messaġġ li nitijaj fl-istqarrija li għamilt kienet li ma e, nidubidawx iċċaqli ħiles tal-persuni iżda irridu naraw li dak kollu l-ħan diskutu f'dan il-kontest li jitqies fil-liġi, fil-kudess tal-liġi bilaterali li differenti mill-kuntesti legali oħrajn. Jiena bħala akademika nieħu l-possibilità sabiex ngħidulkom li fil-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea għalu illi xkultant huwa tajjeb li nom distinzjonijiet bejn iż-żewġ sistemi legali. Issa dwar mistoqsija ta' surġvab jekk jagħmel sens li ngħidu illi l-ftejjim ta' ċaqliq ħieles ta' ċittadini huwa l-ewwel ftejjim li għandu jkun irrispettat. Il-lista ta' ftejjim bilaterali tanti hija twila illi dan huwa sempliċement l-ewwel fejm illi kien stabbilit fl-1999 naħseb illi l-aħja ħaġa nistgħu nagħmlu għal inżommu mal-obbligi u ngħidu wara hemm ftehim iwassal ċertu obbligi, naturalment daw l-obbligi rridu jkunu mitqisa f'kuntest iktar wiesa, iżda dan il-kuntest huwa għabbażi eh, ta' approċ settorjali u mhux approċ ta' suq intern biss. Apparti minn hekk il-preferenza nazzjonali tintuża llum fl-Iżvizzera jiena m'iniex riċerkatura, eh, ma nagħmilx riċerka fessu, iżda nixtieq ngħidilkom eh, bistoria personali, jiena kont qed nassisti għal dibattitu fuq it-Televizjoni fejn kien hemm partiċipanti li saqsa din mistoqsija lil eh, membru tal-oppożizzjoni tal-partit ieħor. U għal Allu nittama li jattuża din il-preferenza u dan li kien entrepreneur fil-fat għal Iva jina ek namel u kol nittama illi ħana nqisu din it-tip ta' diskriminazzjoni tissir u kol fl Ewropea fis-suq intern, iżda dwar di ma nistax namel xi stqarrija soda. Grazzi ħafna issa għanna li Krista minn ħatar Kummissjoni Ewropea. Malar, malar, tweġiba għax il-vot popolari ma jistax ikun problema per se, imma huwa riżultat. Riżultat jista' joħloq problemi li hemm bżonn insibu soluzzjoni għalihom. Din hija somatura differenti. Andreas Schwab, ehm, dwar mistoqsija ta' Andreas Schwab, jiena kont qed nitkellem fuq bħala direttriċi ta' tmexxija ta' intern u esprimejt eh, xinija l pozizjon tal-Komissjoni Ewropea sissa, dak li għandu xaqsam mal-ġejjieni jiena nassumi illi ħansibu soluzzjoni dwar negozjati tal-kwotas minħabba li għanna ċertu prinċipji tal-ċaqliq l esta ċittadini li tkunu medda palissa. Il-din mistoqsija tidu saqsu għal-Sur Juncker li palissa jgħat jassisti l-forum da WDR jena naħseb illi naturalment nista' jkun eh, illi aħna ħanaħdmu fuq uh, soluzzjoni, iżda din żgur mhux ħad tkun soluzzjoni li ħadd li ċittadini tagħna minn prinċipji ewlenin li aħna stabilixxejna. Grazzi ħafna san ħalli fidin Andreas Schwab ħaj konkludi. Signor President, zis kollegi, sinjuri, zis esperti nixtieq illi nirringrazzjakom ħafna ta' dan id-dibattitu li permettejtulna li konna e, illum jien naħseb li verament kellna diskussjoni tajba flimkien ma' Shadow Rapporters prova nieħu s-sugu kollu minn dan id-dibattitu ħalli ndaħlu fil-rapport flimkien mal-kollegi mid-delegazzjoni tal-Svizzera, Islanda u Norveġja ħalli nara illi nkun nistgħu nsolvu din il-problem poċċira u nirriflettu dan kollu fil-rapport. Iżda nixtieq nejtu kollu li fl-Unjoni Ewropea għandna eh, ftehim illi dawn il-pajjiżi li aħna naħdmu magħhom tal-efta u pajjiżi oħrajn, aħna fil-fatt naħdmu magħhom minħabba li għandna ħafna vantaġġi gbar eh, li tnejn li aħna nistgħu nibbenefikaw minnhom. ġifiri ejja ma ninsewx dak illi saħħaħna fil-kooperazzjoni tagħna u rridu nippruvaw nagħmlu minn kollox ħalli kwistjonijiet li għadhom pendenti rridu nsibu soluzzjonijiet tal-jom u soluzzjonijiet kostruttivi ħalli bekk eh, dan ikun ta' beneficju għal kulħadd jiena permezz tar rapport tiegħi nixtieq nagħti kontribuzzjoni sabiex nimxu f'din id-direzzjoni naħseb li llum irnexxin nkopru l-punti kollha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Andreas, issa Anna. Isur Dolman. Eżis kollegi il-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' dawn il-pajjiżi sviluppaw ħafna mill-1999 u sa dwar il-ftejim mal iżvizzera aħna nafu li l-ekonomiji tagħna huma marbutin ma' xulxin għal struttura legali tista' tikkonsolidar ir-relazzjoni ta' bejnietna l-parteċipazzjonijiet tal insibat tagħna fis-suq intern Dan kollu wassala ċertu opportunitajiet u anka ċertu problemi. Jiena tkellim diġà fuq xi ftit minnhom u um, diġà tkellimna. Issa dwar il-referendum li sar fis sena 2014 dwar l-immigrazzjoni tal-massa fl-Iżvizzera dan referendum li sema bosta travi irridu nsibu soluzzjoni li tagħmel sens waħda raġonevoli iżda naħseb li żewġ naħat irridu jkomplu li jagħmlu l-isforzi tagħhom fil-kuntest tal-stejjim milli għanna bħalissa naħseb li ħajrna xilna u koll nilħu l-għanijiet tagħna ringrazzakom ħafna din diskussjoni li kellna. Grazzi ħafna John nixtieq intemm minn dan id-dibattitu billi ningrazzja lil kulħadd. Naħseb li dan l ismi permettilna li kellna dibattitu vivaċi ħafna Nishtiq nirringrazzja ħafna lill ambasċatur tal-Konfederazzjoni Svizzera tal-li fakruna sakemm aħna msieħba li naħdmu mill-qrib kemm fil-kwistjonijiet ekonomiċi kif ukoll fil-kwistjoni ta' sigurtà u li intom għandkom irrida tajba sabiex toħolqu soluzzjonijiet istituzzjonali tajbin u nixtieq li nisqar mill-perspettiva tal-Parlament Ewropew u għacċar li aħna nirrispettaw ir-rida tal-poplu tal-Iżvizzera li aħna ħanimxu issa eh, fil-kontest tar-rida tal-poplu, rridu nikkonsidraw l-interessi komuni u fl-istess ħin nixtieq nirringrazzja ħafna lill-ambaxxatur tan-Norveġja tal-li assammana da kollu li jintom qegħdin samlu minnaħa tal-efta u li jiej sabiex tkopru dan il-backlog minħabba li sabiex nibbenefikaw il- mill-suq intern li aħna nixtiequ naqsmu magħkom huwa importanti ħafna li naraw li konna konverġenza legali u iktar ċertezza legali u grazzi ħafna li kummissjoni wkoll tax-xogħol li qegħdin jagħmlu sabiex jivverifikaw l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni. Aperti minn hekk nixtieq u wkoll il-professur illi tana dera eh, u vizjoni realistika ħafna jina nishtiq nejdulkom li aħna għanna eh, sfida illi nibnu opinjoni ġdida, nħedġu dil-opinjoni ġdida, mux nsegwu il-populizmu rridu nasqu iktar fuq eh, il-benefiċċji illi ċaqliq ħieles tal-ċittadini u l-immigrazzjoni jistgħu joffru liġ soċjetajiet tagħna din hija xi ħaġa illi hija problematika u jiena nsab fiduċjuża li blajnuna ta' Andreas u blajnuna ta' ħafna nies oħra fiħdan dan il-Parlament aħna nistgħu verament nerbu dawn l-ostakli dan ix-xkiel. Nishtin fakkarkom li għanna data ta' skadenza ta' 12 ta' Mejju sabiex tress u l-emendi mbagħad fis-16 ta' Lulju ħanivvotaw f'dan il-kumitat ningrazzjakom u la' din is-seduta ta' smieħ. Next meeting 4th of June. Il-qalim hija fl-4 ta' Ġunju fid disa ta' filgħodu.